Mesdames, Messieurs, Signori, kollegi, nilqakom fil-Parlament Ewropew. Nixtieq li nibdow il-sessjoni ta' dmatana. Għanna it-traduzzjoni fil-23 lingwa tal-Unjoni Ewropea. U tistaw sibuna u kol fuq l-internet fil-Parlament Ewropew il-sessjonijiet palma huma f'ħafna pajjiżi fil-Parlamenti Nazzjonali, il-sessjonijiet ikunu fuq l-internet. Mela, għannom ta' din il-Kumitat tal-Budgets nilqakom hawnhekk. U nirringrazzjakom tal-li intom aċċettajtu din l-istedina ta' kull sena tagħna. Il-laqa li tippermetti lill-deputati li jaħdmu fil-qasam tal-budget jew il-kumitati tal-finanzi fil-assembleji jew nkella fis-senati eh, biex ġifri fi Brussel jew inkella u kol fil-parlament tal-pajis li jkun kollu l-presidenza tal-Unjoni Ewropea, intom il-għajtu dal istadina biex nitkelmu fuq affarijiet u punti li huma ta' ċertu importanza fl-attualità. kom għalek li għallin tal-fat li intom il-għajtu l-istadina tagħna għandna 35 deputat tal-parlamenti eh, nazzjonali t-reprezentaw bejnietkom 18 l-Assemblea Nazzjonali differenti, specialment mill-Amana il-presidenti tal-komitati tal-budget mill-Belġju, mill-Bulgarija, Repubblika Ċeka, mill Spanja, ġew ukoll mill-Ungerija, l-Polonja, l-Portugal, il rumanija u mis-Slovakkja. L-pajjiżi l-oħra eh, huma rappreżentati minn viċi presidenti jon kella membri oħra tal-parlament. Rispettiv. Il-laqa tal-lum qed issif iż żmien ta' ċertu importanza meta nitkellmu l-ħajja tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri għandna nafu li kien hemm il-Kunsill Ewropew li sar xi ftit ta' ilu u il-proposti li l-Kummissjoni se tippreżenta f'Ġunju li ġej fil-affas finanzjaru Ewropew ġifiri l-perspettivi sal-2020. Xiftit ta' żmien ta' ġranet ilu l-Kunsill Ewropew adotta l-proċedura il-ġdida li permezz tagħha li l-istati membri kollha jkunu jistgħu jikkoordinaw il-politika tal-baġit taħħom mod aħjar anki ġifiri l-linji ta' politika eh, dwar l-ekonomija. Xi ftit ġimgħa toħra xi xarej jew tliet oħra l-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta il-proposti tagħha sabiex ikun hemm distribuzzjoni tal ammont il kbar tal-budget tal-Unjoni Ewropea eh, ta bejn l-2014 u l-2020 il-budget Ewropew kif tafu intom għandu qafas u imur fuq medda fuq eh, ta' ta' ċertu żmien qegħdin nippreparaw issa l-perjodu li jispiċċa fl-2013 u jibda fl-2014 u jimur sal-2020 Għalek, flimkien mal-presidenti tal-Kumitat tal-Baġit tal-Parlamenti Nazzjonali u dawk tal-Parlament Ewropa u qegħdin bejnietna naraw kif naħdmu aħjar nibdu ċertu idejat f'dan iż-żmien tant importanti. Nixtieq nżid billi ngħid li intom tafu l-presidenti tal-parlamenti tagħna li jiltaqgħu eh, f'summit tal-presidenti tal-parlamenti fl-aħħar laqgħa tagħhom kienu wkoll talbu il-presidenti tal-Kumitati tal baġitu tal-Finanzi biex jaħdmu iktar flimkien. U ovvjament dan din il-laqatana tal-lum qed issir f'dan l-isfond, f'dan l spirtu Aħna l-kom numru ta' dokumenti sabiex inkunu nistgħu nippreparaw din il-laqa sabiex ikonna u kol fuq x'no modu waqt id-dibattitu tagħna Issa, inkontu għal metodu, metodu kif se naħdmu, wara l-introduzzjoni zaħira qasira li qed nagħmel jien, nisimgħu, nipproponi li nisimaw ir-rapport tal-budget tal-2012, ġifir tal-Parlament Ewropew Signora Balzani, u mbagħad nistieden ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali biex jitkelmu fuq is-suġġetti li nkunu għajilna fl-imkien. Wara, biex nkomplu bid-diskussjoni, nfakkarkom biex ma tinsowx timlow dawn il-folji il, il folji l blu għal wara, jekk intom tridu titkellmu, hekk iġobkom imlaw din il-formola u ibatu ilna sabiex inkunu nafu ftit naraw kif norganizzaw il-ħin tad-dibattitu. Issa biex nintroduċi ftit l-essenza tad-dibattitu tagħna kemtejn. fil-pajjiżi kollha tagħna jinsabu situazzjoni pjuttost imwera minn kontu għal budget tagħhom u l-Unjoni Ewropea eh, il-budget tagħha huwa finanzjat mill-budget nazzjonali mela, għall-istess raġuni dan ukoll qiegħed f'sitwazzjoni diffiċli. Il-flus ma tantx il-flus ma jaqgħux mis-sema fil-fatt u aħna L-idea hija nara, biex naraw kif nużaw aħjar il-flus u jekk naħdmu flimkien naraw kif insibu mezzi aħjar biex il-flus nużaw bl-iktar mod għaqli. Naraw kif forsi nistaw naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex nevitaw li xor isir darbtejn li jkun hemm ħala ħella li jista' jkun li jeżisti meta jkun hemm l-ispejjeż l-infiq tal-attivitajiet fuq livell nazzjonali u Ewropew. Kif jirnexxina forsi flimkien li fċertu oqsma fejn ħafna stati membri għandhom il-flus il-mezzi nazzjonali naraw kif dawn jistaw jintnefqu aħjar, per eżempju fu riċerka xjentifika eh, xjentifika meta nkunu l-ħakna ċertu massa kritika, umbat ma jkunx hemm e, effiċjenza li tkun garantita wara. Ġifiri, kif nistaw aħna nonfqu inqas għax iridu naraw kif infadlu imma fejn irridu nonfqu għax bil-fors biex nipreparaw il-ġejjini, ġifri l-ispejjeż li ta' bil-fors rridu siru, naraw kif aħna nistaw nonfqu il-flus tagħna aħjar biex ikonna iktar effiċjenzja aħjar ekonomika u soċjali tal-flejjes eh, il-flus pubbliku biex ngħidlek il-flus li jiġu minn ċittadini l-istess, kif nistaw aħna naħdmu aħjar, kulħadd f'pajjiżu, imma mhux biss anki flimkien. Sabiex naraw li jkun hemm flus biex iħallsu għall-anijiet komuni li għandna bejnietna l-prioritajiet Ewropa Ewropej tagħna fil-programm tal-Ewropa tal-2020. Programm ta' ħidma, il-pjantazzjoni, mhix ħaġa tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew, hija rida politika unanima tal-Kunsill Ewropew, ġifri tal-kapijiet ta' stati tagħna li eh, dawn adottaw fl-ulju li għadda. Issa rridu naraw kif se niffinanzjaw dan il-pjan ta' ħidma. Il-budget Ewropew ovvjament jikontribwixxi u jħallas għal prioritajiet ta' dan il-programm eh, l-2020 u Sinjura Balzani se tkellimkom dwar dan. Naħseb tkun ħaġa interessanti kieku jekk kulħadd jgħidilna kif dan il-programm dawn l-anijiet edin jiġu ikkonsidrati jew kella forsi mhux qed jiġu kkonsidrati għalli ma raġunijiet tispjegawna għaliex Qabel il-programm 2020 aħna kellna l-programm li kien jismu kif tafu l-istrateġija ta' Lisbona għax kien adottat fil-Kunsill Ewropew f'Lisbona fis-sena 2000 għal perjodu sena 2000 għal eh, sena 2010 u dan ma ħadimx imma issa ma nistawx ma nirnexxux edin nħorġu bil-kem il-krizi għatem pajizi li għadhom għaddejjin bija, imma hemm bżonn naraw kif l ġejjini naraw kif niżgurawh. Din din hija l-idea li nsibu fil-programm ta' ħidma Ewropa 20 2020. E, e, naraw iġifiri kif fuq livell nazzjonali intom se qegħdin tgħidu kif tistgħu taslu għalih. U se niqaf dal-waqt ma nixtieq ngħidilkom li rridu naraw kif flimkien inkunu nistgħu naħdmu aħjar minn meta, ġifiri wara li rajna li l-gvernijiet tagħna fl-aħħar Kunsill Ewropew iddeċidew li iddaħlu proċeduri ta' koordinament dwar il-politika tal-budgets u u ekonomika li joħroġ mill-klim sitxur Ewropew, semestr Ewropea. Għalhekk ġifiri intom tafu li l sena vegetarja ta'kom ukoll kol se tkun imqabla ma dawn is-sitxur, ma dan il-periodu. U nkunu nistaw iktar nikkoordinaw bejnietna u nimxu ftit pass pass flimkien. ħaġa stramba li qed tulna intom li rajtu li qed jiġri fil-parlamenti li sissa f'din il-proċedura li il-gverni, il-kapit ta' gvernijiet tagħna deċidow eh, il-Parlament jisum ma jissemmux. Jista' jkun għax peress li ovvjament fl-aħħar tas-sena dejjem ikun il-Parlament Nazzjonali li jivvota għal-Baġit Nazzjonali, forsi mhux ta' min, ħasbu da mhux ta' min li l parlament Nazzjonali ġi assoċjat mill-bidu imma kif intom u jiena naqbel ma'kom huwa li bil-maqlub fil-fatt li fil-fatt il parlament Nazzjonali jkunu mitħla ta' xqiet jiġri mill-bidu net tal-proċedura. Għax huwa fil-Parlament li jisiri dibattitu demokratiku, dibattitu pubbliku. U minn meta il-Kunsill Ewropew eh, peress li setat ġodda, ġodda li qatt ma kellu qabel li sta għalih li jiddeċidi x'se jkunu l-prijoritajiet eh, tal-budget, allura aħna rridu inkunu nafu eżattament x'qed jiġri b'dawn eh, l-alternattivi qabel isiru l-għażliet b'ċertu dibattitu politiku Ovvjament, lażliet li, li jittieħdu l-alternattivi mbagħad jintlaqgħu jew lem il-Parlamenti Nazzjonali. Ġifieri dan kollu jien biex ngħidilkom li aħna il-maġġoranza tagħna naħsbu li l-proċedura tas semestr Ewropea li Eh, iddeċidow dwara il-kapit ta' gvern tagħna hija xi ħaġa għaqlija li ssir, imma għad xi jsir il-fatt li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom ikunu assoċjati mill-bidu net. U naħseb li llum nistgħu niddiskutu dwar dan diskutu ovvjament kif nifinanzjaw l-anijiet ta' xogħol li għandna qudiemna, imma anki tajjeb li niddiskutu ukoll kif u kome il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jkunu assoċjati f'din il-prosedura, il-proċedura. Jinseni għafaw, nirringrazzjakom u nitlob lil Francesca Balzani li hija il-rapporter tal-Kumitat tal-Baġit tal-Parlament Ewropew għas-sena d-dieħla se tkellimkom dwar kif u kome il-Parlament Ewropew qiegħed jipprepara l-integrazzjoni tal-Budget Ewropew fil-programm ta' ħidma ġifiri Ewropa ta' l-2020 u anki semestr Ewropea. Grazzi. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Kif inti fakkart, fakkartna din is-sena bdejna naħdmu fuq proċedura ta' budget għal-2012. U dana flimkien mal-ftuħ tas semestru Ewropew. Wara sena l-2010 fejn rajna illi kena diffikultajiet kbar fejn jitlu l-istati membri u l-istati membri ki u koll illi talbu intervent għal sabiex huma jiksbu stabilità. U allura hawnhekk għandna żewġ importanti ħafna dan is-semestru Ewropew. L-ewwel nett illi noħolqu strument reali biex bekk ikorna governanza Ewropea reali. Kif ukoll sabiex inwetqu forma konkreta valur mizjut Ewropew li nixtiequ li jkun e, il-bażi tal-isforzi tagħna li nwettqu fuq il-budget tagħna. U allura semestru Ewropew sa mill-bidunet kien punt ta' referenza li aħna e, dejjem immirajna għalija meta bdejna naħdmu fuq dan il-budget Ewropew. Xi fisser? E, xi tfisser dan is-semestru Ewropew? Dan ifisser li qabel xejn nippruvaw insibu koordinament, konverġenza tal-budgets nazzjonali mal-budget Ewropew. Jiġifieri imbidlu il-budget ta' Ewropew minn budget fejn aħna naqsmu eh, l-ispejjeż u r-riżorsi għal strument strateġiku biex bekk norganizzaw b'qafas iktar wiesa eh, tal-budgets eh, individwali nazzjonali. U allura l-approċ li għanna għal budget ta' din is-sena huwa wieħed li jippermettilna nerġgħu nagħtu nifs ġdid lill budget tagħna stess biex bekk ikonna strument strateġiku qabel xejn. Mhux faċli li jkollna koordinazzjoni ta' budget tal-Unjoni Ewropea ma' l budgets nazzjonali għaliex ovvjament hemm regoli differenti involuti. Iżda hemm koordinazzjoni essenzjali li bdejna naħdmu fuqha konverġenza fuq l-anijiet konverġenza fuq il-prioritajiet. Din hija koordinazzjoni illi rridu nimmiraw għalija u li rridu naħdmu fuqha. U allura koordinazzjoni mhux formali iżda waħda sostanzjali u strateġika. L-anijiet tal-Unjoni illum il-ġurnata huma ċari u dan ukoll huwa brabta ma' strateġija li għandna qoddimna illi ħafna drabi aħna interpretajna pala parlament eh, fatti li votajna dwarhom eh, maġġoranza kbira u koll dan huwa l-istrateġija tal-Ewropa 2020 biex bekk aħna ins ikonna strateġija li titwetta bisħieħ li tassew minn issa sa' xar stin oħra twassal lill-Ewropa li tikseb riżultati li nistgħu inkejlu. Jiġifieri rridu naraw l-konvolġiment u l-involviment tal-Istati membri f'dana kollu. Aħna eh, mitluba illi natu għafas eh, l-istrateġija Ewropej, iżda l-involviment tal-Istati membri għal dana kollu huwa indispensabbli. U allura irridu naraw illi dan kollu għandu jkun il-punt ta' tluq tagħna. Strument sempliċi, ċar, biex bekk nkun nistgħu norjentaw il-linji ta' politika nazzjonali tagħna wkoll. Is-semestru wkoll eh, qed jimmira li jkun hemm riforma fil-pjani nazzjonali wkoll biex bekk tassew ikun hemm konverġenza fuq livell Ewropew li huwa meħtieġ biex bekk aħna nwettqu tassew linji ta' politika definiti. Dawn l-anijiet, ġifiri tal-istrateġija 2020, eh, jistidnuna nirriflettu fuq situazzjoni namlu sforz biex il-politika ta' budget tkun politika għal medda qasira u twila ta' żmien m'għandniex nifukaw biss fuq sena waħda finanzjarja, iżda tassew ikunu linji politiċi li dejjem iħarsu l-qoddim lejn il-ġejjieni biex bekk aħna nilħu għanijiet illi ma jkunux biss iffissati fuq 12 xar, iżda mod determinat iffittxu koerenza għal żmien itwal. Dan huwa għan tipiku ta' budget ta' investiment palma tal-Unjoni Ewropea budget ta' investiment mhux biss biex l-ispejs kollha tal-Unjoni huma għax li huma investimenti, iżda dan huwa budget illi lum il-ġurnata huwa strument ċar biex bekk nagħmlu investimenti biex eh, ovvjament eh, eh, innaqsu il-problema tal-kriżi u dan ovvjament ukoll ma' kriżi konna ċertu pressjoni fuq il-budgets nazzjonali. U budget ta' investiment allura jfisser illi ikonna il-punt illi jiggwida eh, l-azlit tagħna ħafna drabi ikonna viżjoni differenti fejn l-istati membri jippruvaw jifmu kif jistaw jisibu fuq livell Ewropew rizorsi għal dak li huma jixtiequ jiksbu. Iżda, irridu naħdmu bil-kontra. Irridu naraw li l-linji ta' politika nazzjonali jiġu gwidati minn direttivi mill-Unjoni Ewropea. Għaliex emmek naraw li kunem finanzjament illi tassew jintuża bħala pressjoni biex bekk aħna nkunu nistgħu nimxu f'direzzjoni ċara. U allura l-anijiet tal-istrateġija 2020 huma priorità għandhom priorità il-budget nazzjonali u għanna ħames miri ambizzjużi ħafna u xtaqna li pala l-ewwel għan ikonna mira li tifoka fuq Ewropa illi tfittex dimensjoni ta' tkabbir. Qabel xejn illum rridu naħsbu fl-istrateġija 2020 bħala strument Ewropew sabiex niġġieldu il-kriżi u allura. Hemm żewġ elementi ewlenin hawnhekk għall-2012. Nippruvaw dejjem eh, nqisu il-kwistjoni tal-austerita il-finanzjament fuq livell nazzjonali kif ukoll il-fatt li l-istrateġija 2020 hija waħda illi inħolqot bħala tweġiba għall osterità bħala soluzzjoni għal dik il-kriżi u allura tassew din hija strateġija li rridu nibdew nifinanzjaw minn issa mingħajr dewmien għaliex it-tweġiba din hija tweġiba tal-Ewropa għall kriżi u allura l-istrateġija trid tejna noħorġu minn din il-kriżi u ma tistax titqiegħed friskju bħal inti fakkartna, Sur President, eh, bil strateġija tal-Lisbona, fejn naraw illi l-Stati membri kellhom innaqsu l-budgets tagħhom. It-kabbir fl-Ewropa li għandha aktar impjegi ifisser illi ikonna aktar investimenti, investimenti illi jinvolvu u ma brabta ma l-impjegi, ma l-edukazzjoni, ma taħriġ u illi jagħti attenzjoni lil kontinent illi huwa kontinent ta' zaza u anki illi nikkonċentraw fuq pajjiżi fejn raw ċertu problemi marbuta ma' zaza ta' ċertu età U allura tassew naraw illi irridu inżidu l-investiment fil-riċerka, fil-svilupp, kif ukoll namlu riforma b'mod dinamiku u modern il-linji ta' politika Ewropej illi huma parti mill-istorja tagħna, parti importanti ħafna tal-istorja tagħna u jridu jiġu eh, rinnovati Iżda ma rridux ninsew lanqas il-punt ta' tluq minn fejn bdew dawn il-linji ta' politika. U allura rrid ikolna rabta eh, b'saħħitha mal-budgets nazzjonali u l-budget Ewropew irid ikollu eh, mira ċara kif ukoll nistiednu il-parlamenti nazzjonali biex jifmu kif inhu possibbli fuq livell ta' politika nazzjonali noħol u sinerġiji aktar effiċenti għall-Ewropa 2020 fuq liema livelli huwa meħtieġ li noperaw sabiex noħol u koordinazzjoni biex aħna meta naraw il-budget tal-Ewropa u mbagħad ngħaddu għal-livell nazzjonali jippermetti il-inwet u mhux biss linji ta' politi li forsi li kiku ma jkunx l-investiment ma jkunux possibli, iżda fl-istess mod noħolqu opportunitajiet fejn eh, bil-koordinazzjoni naddu mit-teorija għal fatti biex bekk dawn isiru possibiltajiet konkreti għal ċittadini tagħna. Grazzi. Merci, madame. Grazzi ħafna, sinjura. Tajjeb wisq. Bekk nisa niftaħ id-dibattitu indur lejkom il-kollegi mill-parlamenti nazzjonali għandi żewġ formuli qudiemi, ġifieri żewġ persuni li xtaqgħu biex jitkellmu. U ħanibdew l-ewwel bil-Belġju. il sinjura Vandermeer mis-sena tal-Belġju. Sinjura jiena, sinjuri se nitlobkom titkellmu skont kif intom tlabtu biex titkellem. Grazie. Vertegenwoordigers van de Europese Unie te kunnen spreken over toch wel een van de grootste uitdagingen. Grazie ħafna li ħoggos li aħna għandna l-opportunità li niltaqgħu u niddiskutu dawn il-kwistjonijiet minħabba li aħna din inħabtu wiċċna ma l-ikbar sfidi ta' żminijietna ġifi l-koordinament tal-budget nazzjonali. Illi nifukaw fuq il-koordinament tal-budget nazzjonali fil-fass naħseb illi diġà huwa daqsxejn ristrett, ġifieri naħseb illi hemm bżonn li jkollna aktar kooperazzjoni li tista' Tqisu koll l-isfidi ekonomiċi u l-ambizzjonijiet li aħna fuq il-livell dinji jiena naħseb illi fil-fatt il għandna prioritajiet importanti fuq il-livell Ewropew u l-istrateġija tal-2020 hija importanti ħafna ħalli aħna nistgħu nippruvaw l-effiċenza f'dan il-perjodu ta' 10 snin. Jekk aħna din nitkellmu fuq is-suq waħdini, dan irid ikun ikkumpanjat mid-dimensjoni soċjali fl-Ewropa. Is-semplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, speċjalment il-leġiżlazzjoni Ewropea, għandha tkun eh, prinċipju importanti li aħna lkoll għandna nħadnu, speċjalment dak li għandu x'jaqsam l-esportazzjoni. U rridu nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun il-burokrazija u nnaqsu wkoll il pisa minn amministrattiv. Dak li għandu x'jaqsam ir-riżorsi finanzjarji fuq il-livell Ewropew, jiena naħseb illi kolli li wis nibża li jekk nitolbu għal iktar sforzi minnaħat tal-Istati membri minħabba restrizzjonijiet budġetarji jista' jkun diffiċli wis. Għal din raġuni jiena naħseb illi forsi f'dak li għandu xieqsam mid-dejn pubbliku jista' jkun solvut permezz tal-Eurobonds, però l-Eurobonds irridu nanalizzawhom sew Ma sibx li dan jista' jwassal però għal żieda ta' taxxi għall-individwi privati u ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea, iżda jiena naħseb li minn flok l-Istati membri għandhom jagħmlu analiżi u evalwazzjoni tal-ispejjeż operattivi mingħajr ma nippruvaw ninsew il-miri ta' effiċenza. Jena nasab li dawn il-punti kollandom għanna nqiswom tajjeb. Fis-sena 2004 aħna dottajna liġi li aħna edna li aħna favur illi innedu taxxa ta' dwar it-transazzjonijiet finanzjali. Jena nasab illi din fil-fat Zgur li tista' istatin li l-istati membri oħrajn li qed jadottaw miżuri simili. Jekk nħarsu lejn il-popolazzjoni, nħarsu wkoll lejn l-istennija il-life expectancy fl-Unjoni Ewropea naraw li dawn l-istrateġija, dawn l-miri tal-istrateġija 2020 huwa importanti ħafna aħna nixtiequ li naqsu d-dejn pubbliku, però rridu nħarsu lejn l-produttività, nixtiequ li konna kemm jista' jkun nies illi qed jirtiraw u jieħdu l-pensjoni fl-età ta' 65 sena. Aħna rridu nagħmlu x-xogħol ħafna iktar attrajenti fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-pajjiż tiegħi wkoll. X'nistgħu nagħmlu sabiex nilqu dan kollu aħna rridu l-ewwel qabel kollox isu id-drittijiet soċjali dawn għandhom ikunu iktar flessibbli u rridu naraw li r regoli jkunu implementati kif suppost. Jiena naf il minister nitkellem fit-tul ħafna iżda l-koordinament bej l-awtoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali Ewropej jridu jitjibu. Speċjalment f'dak l għandu x'jaqsam mis-swieq finanzjarji ħalli bekk nigarantixxu rata ta' tkabbir għas-swieq finanzjarji. Jiena naħseb ukoll importanti li forsi nippruvaw eh, nistabilixxu rating agency Ewropea u naħseb li fil-fatt għanna jkollna xi tip ta' aġenzija tar rating kun nintroduċu wkoll ċertu regolarità għal prodotti finanzjari din hija importanti u ħafna wkoll għall protezzjoni tal-konsumatur. Ringrazzjak. Grazzi ħafna, Sinjura l-aħħar puntija kil-fat li nwaqfu sistema ta' supervizjoni fuq livell Ewropew nafu li din issa twaqfet għandna tliet awtoritajiet, waħda għal-banek, l-oħra għall-swieq finanzjarju, l-oħra għall-kumpaniji ta' assikurazzjoni. U fuq l-ħar ideja li inti semmejt il-credit trading, il-credit rating agency, għadna għaddejjin bid-diskussjoni fuq dan is-suġġett. Issa nisimaw minant il-president tal-Kumitat tal-Budget tas-Senat ta' Spanja, is-sur Jordi Villaġwana, nejdu ġwana, mux ħwana, għax huwa minn Katalonja dadas. <clears throat> Grazzi ħafna, Sir President, eżis membri ta' dan il-Parlament u tas-Senat, eżis um, Għazissu, President, l-għanet nishtiq li nirringrazzjak tal-li studentna din hija l-ewwel darba li aħna ikonna l-opportunità sabiex niltaqgħu minn minn dult għajna dwar it-Trattat tal-Lisbona. Nafu li dan huwa perjodu importanti ħafna minħabba sitwazzjoni ekonomika li ninsabu fija fl-Unjoni Ewropea u hemm bżonn li nieħdu azzjoni bħalma kienet deskritta minn naħa tas-Sinjura Balzani. Iva hemm bżonn ta' koordinament tal-ħidma tagħna aħna veru illi maħniex imdorrijin naħdmu fl-imkien f'dan il-qassam, iżda bżon li nintroduċu ehm, skadenzi stretti ħafna forsi maħniex imdorrijin għal dawn l-skadenzi, iżda aħna nistaw naqblu mal-anijiet ta' l strategija 2020 naħseb li dawn huma importanti ħafna bħalissa wkoll tkabbir u l ħor ta' opportunitajiet ta' xogħol hija waħda mill-iktar ehm, għanijiet illi huma importanti. Jina naħseb ukoll illi fil-fatt nixtiequ nħeġġu li kemm jista' jkun nies, speċjalment iż-żgħażagħ, illi għandhom ukollhom xogħol. Nafu li f'ċertu pajjiżi hemm qatt fost iż-żgħażagħ illi jitla madwar 50-60% din hija xi ħaġa inkredibbli. Jiena naħseb li hemm bżonn noħolqu iktar riżorsi għal nies tagħna din għandha tkun priorità importanti fil-budget stana apparti minnek. l europa għandha tkun iktar kompetittiva, iktar produttiva u iktar effiċjenti ġifieri dawn huma żewġ affarijiet importanti ħafna l-ħidma tagħna huma espressi fil-lanijiet tal-istrateġija l-Istrateġija 2020. Aħna fil-fatt qegħdin nifukaw fuq l svilupp u nafu li ridu nagħtu valur miżjud lill prodotti tagħna sabiex ikun iktar kompetittivi, iktar effiċenti u biex nagħmlu hekk aħna għandna bżonn ta' iktar innovazzjoni. Jiena naf li l-Baġit Ewropew irid fil-fatt jimxi fuq dawn il-linji verament importanti illi aħna nħeġġu l-innovazzjoni nafu li dan huwa wieħed mill-punti illi l-Ewropa għandha tisħaq eh, dwaru u punti ieħor li jissemma fl-istrateġija tas-sena 2020 huwa l-punt dwar it-taħriġ. Aħna nafu illi iż-żgħażagħ tagħna qegħdin jipparteċipaw fl-edukazzjoni terzjarja, so 20-30%. U jena nasab li dan il-perċentwal għanna il-provaw nħedġu għanna nżiduħ bċemot għalli billi nħedġu li zaza għalli komplu jistudjaw. Aħna rridu naraw u koll li ninvestu fl-infrastruttura minħabba li l-investiment fl-infrastruttura jista' jgħin l istati membri jibnu u jħejju għal-ġejjini aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn l-investiment huwa diffiċli illi fil-fatt tiffinalizza iżda dan din hija xi ħaġa importanti ħafna fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. Aħna rridu nżidu l-investiment fl-infrastruttura mħabba li din tista' tgħinna għal-ġejjina, għal-ġejjini, aħna bekk nistgħu nkunu iktar koordinati wkoll. Jekk tagħtu ħarsa li Spanja pereżempju r-rotot tal-merkanzija u tal-ferrovija huma importanti ħafna. Spanja għandha 60% tal-prodotti tagħha illi tisportom tisportom lill-bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u il-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija huwa importanti ħafna għal Spanja u żgur illi għal Spanja huwa importanti illi aħna nikkoordinaw iktar l-investiment tagħna fit-trasport tal-merkanzija li jista' jgħinna sabiex intejbu l-kompetittività. Aħna um, kellna laqgħu wkoll f'Budapest fl-Ungerija huma wkoll tkellmu dwar l-importanza tal-investiment fl-infrastruttura tal-ferrovija. Speċjalment minħabba s-sitwazzjoni ekonomika li ninsabu fija naħseb li l-pajjiżi kollha jridu jinvestu f'dawn eh, f'din l-infrastruttura veru li l-budget sissa palissa qegħdin innaqsuhom kemm jista' jkunu u aħna qegħdin nippruvaw eh, noqogħdu lura minn investimenti kbar ta' infrastruttura, però għana li dan jista' jkun żbar minħabba l-importanti li aħna ninvestu f'infrastruttura, fi proġetti ta' infrastruttura kbar ħafna. Ringrazzjak. Jusena? Ti ħafna, President tas-Senat, inti verament hawnhekk missejt il-punt l-iktar sensittiv, l-iktar importanti aħna kolla edin nisikka u ċinturin kif qatma minna qabel. U ħafna drabi għad-detriment ta' dan ikunu l-investimenti. Għalek, meta nitkenu fuq fondi reġjonali, fondi ta' koesjoni, dawn nafu kemm għandhom rwol importanti. Anki f'pajjiżi fi Franza, terz ta' l-investimenti pubbliċi huma um, jiġu minn dawn il-tip ta' fondi, ġifiri l-fondi ta' koezjoni importanti. Għalek irridu naraw li dawn il-flejes jintnef u tajjeb u ma ninsowx l-investimenti meta nkunu edin niprofaw namlu ċertu ekonomija. Issa, nisimaw minnant is-sur Pavel Hunt li huwa l-President tal-Kumitat tal-Finanzi Pubbliċi li ġej mill-Parlament tal-Polonja. Skużani jekk forsi ismek jiena ma pronunzjajtux tajjeb. E, Polonja ma ninsowx li dal-waqt għaddi f'idej għal presidenza u mal-Polonja se nkunu qegħdin negozjati l-budget tal-2012. Sinjur fidejk. E, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Grazie ħafna. Sur President, a Sinjuri, aħna qed ikollna diskussjoni interessanti ħafna dwar il-koordinament tal-politika tal-budget u jiena hekk f'din l-okkażjoni nixtieq illi naqsam magħkom xi ħsibijiet minnha tal-Polonja dwar din il-kwestjoni nafu illi aħna nixtiequ ntejbu tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea u dan huwa qan illi aħna rridu nħadnuh il ukoll. Jien naħseb li koordinament tal-politika ekonomika hija importanti ħafna speċjalment minħabba il-kriżi ekonomika li għadna kemm għaddejna minna. Aħna għadna nippruvaw innaqsu l-affarijiet li jifirduna u anka f'dak li għandu xieqsam il-Patt Ewropew u l-Patt Ewropew Plus din hija dawn huma inizjattivi li aħna nilqgħu. Is-saħħa tal-Unjoni Ewropea hija fil-munita waħda fl-Ewro fil-munita tal ewro li għanda u naħseb illi nittamaw li aħna nkunu nistgħu intejbu il-perspettivi ta' svilupp tal-Unjoni Ewropea aħna beħsibna fil-fatt nagħmlu minn kollox sabiex inħeġġu l-kompetittività fuq livell Ewropew. Kull azzjoni li hija maħsuba sabiex insaħħu it-tmexxija ekonomika u fl-istess ħin aħna ikonna agrikolament tal- patta stabilita iktar stretti nasab illi jikunu taj umma tajbin ħafna ħalli bekk aħna nistgħu nagħmlu kontribut aħjar għall-implementazzjoni tal-anijiet tal-istrateġija 2020. Il-Polonja tixtieq li l-konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi jkunu aħjar u anka il-fondi fil-settur pubbliku kif ukoll il-fondi strutturali u l-ġestjoni tagħhom. Aħna nasbu li minħabba illi qegħdin barra żona euro xorta waħda aħna nħossu l-effetti tal-problemi li palissem fiż żona euro. Jina naħseb li hemm bżonn ta' ħtiġijiet iktar stretti fiż żona euro kif ukoll fl-Unjoni Ewropea kollha. Dinja dan jista' jkun ukoll fl-interess ta' pajjiżi oħra mhux tal-Polonja biss. U dak l-għandu xaqsam it-tisħieħ tal-pattat kabbir u stabilità dan huwa marbut ma' bosta kriterji importanti u rridu naraw illi dawn il-kriterji fiskali fil-fatt ta' taxxa jkunu ħafna iktar trasparenti u l-informazzjoni tkun tista' eh, tkun ċara ħalli nkun nistgħu nqablu informazzjoni ta' pajjiż ma' dik eh, ta' pajjiż ieħor. Aħna naħsbu li hemm differenzi bejn l-istati membri minħabba li hemm xi pajjiżi li diġà eh, introduċew ċertu riformi strutturali bħal pereżempju riforma fis-sistema tal-pensjonijiet. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq ngħid li aħna verament nammiraw il-fatt kif il-Polonja kienet l-unika pajjiż mill-27 stat li għaddiet minn din il-krisi dinja mingħajr ma' rat li l-GDP taħħa l qasratu jonqos ġifiri intom ma kellkomx naqis fil-GDP. Tajjeb li aħna nħidu spinta mill-eżempju ta' Polonja. Issa nisima minnant is-sur Massimo Garavaglia, viċi president tal-Kumitat tal-Baġit tas-Senat eh, tal-Italja. Si, grazie Presidente. Grazie President sammi l-klim tal-rapporter u anki mill-klim Sur President aħna fimna l-importanza tal-koordinazzjoni bejn il-budgets nazzjonali u l-budget Ewropew. Koordinazzjoni li trid tisseħ bażikament fuq żewġ livelli fl-opinjoni tagħna. L-ewwel livell huwa dak eh, ta' fejn jitlu riformi nazzjonali il-penizzi ta' riforma nazzjonali u ovvjament fil-kastana se napprovaw il-pjantana ta' riforma b'xi e, deċiżjonijiet ewlenin li jorbtu ħafna ma' kwistjonijiet tal-istrateġija tal-Europa 2020. U il-dokument għandu slogan ta' tkabbir minar deficit. Din hija ovvjament l-sfida li għanna qoddimna. Umbat, eh, dan il-pjan nazzjonali ta' riforma għandu ħames elementi. L-ewwel net illi insegwu fuq il-konsolidament tal-budget eh, pubbliku. Ġifiri jemmek kena rizultati diġa diskreti minkejja il-situazzjoni ġenerali. Fl-2011 suppost għanna naslu għal deficit inqas minn 3% Iżda ċerta waħda, s-sena l-oħra għalaqna b'deficit eh, li kien madwar 4-5% li kien punt 6% inqas mill bazzir tal-bidu. U l-ispejjeż pubbliċi din is-sena għandhom jinżlu inqas minn 50% mija meta naslu meta nqablu mal-GDP. U għallura għanna l-konsolidament emmek ta' finanzjament pubbliku illi irrit ovvjament unbat eh, jkompli mxi f'dan il-mod. Unbat għanna l-element ta' kompetitivita. Biex bekk aħna ikonna aktar produttività u anki ovvjament norbtu il-pagi ma' din dan l-aspett ta' produttività. Tkellimna wkoll dwar l-impjegi u suq tax-xogħol u din hija sfida importanti għal pajjiż tagħna, speċjalment fejn jinxlu n-nisa u iż-żgħażagħ tan-naħa tisfel tal-pajjiż. Imbagħad inkomplu fuq eh, l-azzjoni ta' simplifikazzjoni biex neħilsu xiftit il-problemi li għanna fis-suq tal-produzzjoni u l-innovazzjoni hawnhekk huwa eh, hija xaġa importanti ħafna. Issa, li l minn dan il-livell, l ewwel livell, li huwa anki l-aktar sempliġi biex ngħidu hekk. Eh, biex wieħed jikkordina, hemm il-livell fejn eh, nużaw il-fondi, il-finanzjament ta' kważjoni. U hawnhekk l-isforz ta' pajjiżna huwa illi minnaħa naraw illi konna koordinazzjoni aħjar fost reġuni differenti biex eh, nikkonċentraw anki fuq infrastrutturi strateġiċi ta' livell u li ħafna għaliex. Irrid ikonna koordinazzjoni f'livelli differenti istituzzjonali. Eh, Dana huwa veru illi f'dan is-settur il kofinanzjament jiffaċilita il-koordinazzjoni bejn il-politika Ewropea u politika nazzjonalista jwasslu kollha xi problemi speċjalment għal dak li taqsam il ta' stabilità b'mod partikolari fuq il-livell lokali fejn wieħed isibruħu li għandu risorsi iżda dawn ma jistgħux jintef u għaliex hemm il patt ta' stabilità. Mbagħad ovvjament ikun hemm iktar u aktar dawmin fil-infiq. U allura fid-dawl ta' dan kollu ikun interessanti li il-Parlament Ewropew forsi ikun jista' jivvaluta jaħseb xi ftit dwar xi linji ta' intervent li jkunu aktar diretti biex bekk wieħed ikun jista' jikkontrollhom b'mod eħfef u biex ukoll inkunu nistgħu nonfqu dawn ir-riżorsi b'aktar ħeffa fejn wara kollox fi żmien bħal dan fejn ir-riżorsi huma ftit, eh, naraw li din tkun xi ħaġa għaqlija u naraw illi eh, naħdmu fuq il-patt ta' stabilità biex bekk ma jkunx hemm impatt negattiv fuq l-użu ta' risorsi eh, fil-qasam intern ta' dawn il-finanzjamenti. Grazzi. Grazzi, Sur President. Issa nistiden il-Sur Voġgan Voġganjan il-President tal-Kumitat Ekonomiku tas-Senat tar-Rumanija. Grazzi ħafna, Sur President, nixti nitkellem dwar il-koordament tal-budgets nazzjonali. Ovvjament, ir-Rumanija kompletament qed tappoġġja l-programm tal-2020 imma Dan mhux xi miraklu għax kullħat kull il-pajjiżi kollha wkoll kienu appoġġjaw l-istrateġija ta' Lisbona imma nafu mbagħad ġara kif sfaxxa ġifri mhux biżejjed li wieħed jappoġġja programm. Jiena naħseb li il-rwol prinċipali tas-semestru tal-European Semester huwa li kull sena issir evalwazzjoni ta' kif għaddejja l-istrateġija tal-2020. Naħseb għallek għandu jintuża dan is-semestru Ewropew. Diġa diskutejna il kompetittivita ix-xogħol. Fl-opinjoni tiegħi għalli rridu nidefinixxu ir-rwol attiv ta' budget anki l-istrumenti li jesistu diġa il-PPP, l-ajnota il ppp l ajnota il-fondi Ewropej, l-investimenti barranin, l-istrumenti li appoġġaw il-kummerċ, sabiex iġifiri ikonna filosofija dwar ir-wol attiv tal-Istat biex jattira iktar investimenti privati fi proġetti gbar, proġetti fuq livell nazzjonali u Ewropej Imma, issa biex niġi għas-sustanza, fl-opinjoni tiegħi naħseb irridu imbidlu xiftit jew wis l-approċ intern li jitnieħdu sissa dwar il-budget. Hemm bżonn li għall-Parlament Nazzjonali u għall-Gvernijiet Nazzjonali hemm bżonn nitolbuhom li jagħmlu rapport partikolari dwar l-abbozz tal-budget inkwantu għall-implementazzjoni tal-istrateġija 2020. Per eżempju, fil-pajizi konna rapport dwar indikaturi makroekonomiċi u anke situazzjoni ġenerali tal-ekonomija merdu nżidu il-rapport partikolari dwar l-istrateġija tal-2020. Ġifir l-governanza ekonomika eccetera, sabiex nkunu nistaw nevalwa aħjar u nkunu iktar immirati bl-approċ. Żewġ affarijiet oħra xtaqt insemmi l-ewwel net hemm bżonn li noħolqu metodoloġija l-istess għax il-baġits kolla jitħadmu b'mod differenti u mhux faċli li wieħed eh, eh, iqabbilom, jagħmilhom kompatibbli jekk anki kif eh, napproċċjaw il-mod ta' kif għamu huwa differenti u diverġenti. Mhux faċli jkun hemm koordinament bejn il-baġits jekk kull pajjiż għandu modi u ċifri differenti tal-perċentwali tal-GDP. E, meta għanna 32 ta' pajjiżi u 48 pajjiżi oħra dejjem ġifiri pala l-perċentwal tal-GDP. Ġifiri kif se u strateġija komuni naraw li jkunem punti l-istess jew simili minħabba dawn il-ċifri jamrinna diffiċli l-inna biex aħna namlu nqablu l-istatistika tagħna ma dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra. Ġifri mhux biżejjed li konna prinċipji komuni, anijiet komuni, li konna wkoll metodoloġija jew serji ta' metodoloġiji li jaqblu iktar bejnietom. Ġifri iktar koordinament fil-kapacità li għandu kull pajjiż biex jimmobilizza il-risorsi finanzjari meta jqablu mal-GDP biex nilħu l-għanijiet komuni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President. Għandek raġun tinsisti fuq il-fat li sissa dawn il-laqat ta' kull sena li eh, nsibuħan fis-semestr Ewropea, ġifiri fil-sitxur Ewropew, insibu ċertu <laughs> austerita, jekk kulħadd jitkellem dwar l-ekonomiji li qed jirnexxielu jagħmel u kif ġifiri qed jistikka ċentorin fil-fatt. Issa ta' kull sena eh, kastik għalek ma naħsibx li huwa bżon już biss li niltaqgħu biss biex niddiskutu dwar l-affarijiet negattivi, hemm bżonn li nippreparaw l-ġejjieni li jkollna ċertu tama. Ċifiri, tajjeb li naraw kif qed nagħmlu ċertu sforzi biex nofqu inqas, kif inkunu iktar billa għal kif nofqu l-flus, imma rridu inħarsu l-qoddim, rridu naraw kif sensibu l-flus bi finanzja l-proġetti tal-ġejjini. Biex dan nkun nistgħu nagħmluh eh, utli, wieħed jista' jimmaġina l-Ministri tal-Finanzi meta jkunu qegħdin jippreparaw l budget ta' kull sena, jgħatu il-tables b'mod xi rapport ta' prezentazzjoni li juri dak li fil-budget fil-budget annwali jkun sejjer għal eh, pjan ta' ħidma tal-2020. Ħafna drabi dawn mandom xieqx musej. Il-budget nazzjonali fuq naħa u l-finanzjament Ewropej fuq naħa oħra. Jekk aħna verament dan is-semestru Ewropew irridu ndaħlulu kif qegħdin nipreparaw il-ġejjin, irridu naraw kif il-budget nazzjonali kunu jistaw naqdu għamma l-flus li għanna fuq il-level Ewropew u fil-fat taħna l-Kummissjoni Ewropea tlabnija tagħmel eżerċizzju biex tgħidilna ftit fuq il-budget ta' sena l-oħra tgħidilna ftit li mkienu dawk il-kapitli fil-budget li eh, intużaw ukoll fuq livell nazzjonali hemm bżonn iġifieri naraw kif issa noħorġu nagħmlu eżerċizzju politiku minn din id din dejta li konna. Issa, immorru ftit lejn it-tramuntana tal-Ewropa. Nitlob li jitkellem issa l-rappreżentant tal-Parlament tal-Iżvezja, is-Sur Peterson mill-Kumitat ukoll tal-Baġit tal-Parlament tiegħu. Kollega fidejk. Det är enligt min uppfattning Grazie ħafna. Jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi illi l-iktar ħaġa importanti li konna tkabbir ekonomiku, u evoluzzjoni ekonomika tajba fuq livell tal-Istati Membri. Jiena naħseb li jekk l-ekonomija tal-Istati Membri jkunu qegħdin jikbru skull l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea tikberu kol, aħna ħadd ħadar parlament fadisa minna aħbar dwar il-linji gwida għal budget tas sena d dieħla dan huwa budget li huwa pjanat għall-istabilità finanzjarja u għall-istabilità um, anka f'dak li nixtaqsa mis-suq tax-xogħol. Jekk ta' tuħarsa lejn il-GMP ta' din is-sena ta' sena 2011 aħna qed nippjanaw li ħaj jikber b'xi 6%. Ħajkonna wkoll perċentwal ta' tkabbir għal budget u fis-sena 2013 aħna qegħdin nippjanaw li ħajkun 3.6% ta' tkabbir fil-GMP. U uh, dan fih innifsu juri illi il-budget Ewropew jista' jissaħħaħ u dan huwa dinja bażi tajba ħafna sabiex aħna inħeġġu lil nfusna sabiex nilqu l-għanijiet tal-istrateġija 2020. Jiena naħseb illi dan kollu għandu jkun ibbażat iktar fuq it tkabbir u l-iżvilupp, rridu ninvestu iktar fir-riċerka u fit-taħriġ u inqas fil-politika agrikola u fl-għajnuna statali. Jiena naħseb li kien hemm numru ta' punti oħrajn illi jissemme war il illum u jina nishtiq li nitkellem fuqhom. L-ewwel qabel kollox it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji aħna fil-1980 kellna taxxa simili u kien esperjenza negattiva ħafna b'din it-tip ta' taxxa. Jiena naħseb li din it-tip ta' taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji għandhom ikunu globali u għandhom ikunu l-istess madwar id-dinja. U fl-Iżvezja dan din it-taxxa, l-introduzzjoni ta' din it-taxxa waslet għal fatt li transazzjonijiet finanzjarji u minn l-Svezja għal bnadi oħrajn f'temp ta' xifti ċur. U allura aħna neħenja minn mill-ewwel din it-tip ta' taxxa, aħna kien esperjenza ħażina ħafna bija u allura neħejnija. Issa f'dak li għandu xaqsam koordinazzjoni fuq livell Ewropew jiena naħseb li fil fad din hija idea tajba ħafna u fid-dokumenti li intom assamtulna għall tagħna tal-lum naħseb speċjalment il-punti 8 u 10, żgur illi soqilhom milli aħna tuhom ħafna attenzjoni. Minħabba illi hemm vantaġġi ta' koordinament importanti ħafna illi huma riflessi hawnhekk. Grazzi. Grazzi ħafna ħadna nota dak kollu li qed inti, speċjalment il-mod ta' kif l-Svezja għal perjodu twil ħafna ta' żmien irnexxilhom iżommu livell ta' tkabbir li ħafna. U dak kien tkabbir pożittiv ħafna u kien hemm xi pajjiżi bħal Franza li verament jammiraw dak li rnexxilhom jilqu l iżvezja f'pajjiżhom u aħna ħadna nota tal-esperjenzi li inti qed li intom kelkom ehm, bit-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Mela, għadna fin-tramuntana tal-Ewropa u naħseb li issa nistaw nisimaw l-rappresentant mid-Danimarka. Is-Sinjura Olsen dear, Iva, ningrazzjak Sur President, Jena naħseb li l-istrateġiji jridu jimxu jitfit. Jekk tħares li l istrategija ta' sena 2020, aħna qegħdin nħarsu li l-priorità tal-tkabbir, is-suq tax-xogħol, il-fatt li aħna rridu ninvestu iktar fir-riċerka u fl-edukazzjoni u anka jekk aħna nagħtu ħarsa li l-anijiet fil-qassam Ewropew dawn huma kompatibbli mal- restrizzjonijiet li aħna t-introduċu, per eżempju, f'dak li għandu xieqsam letta tal-pensjoni, jena naħseb illi jekk ikun hemm xi kontradizzjonijiet bejn il-pajjiżi tagħna żgur illi jkollna inqas ċans li noħolqu riżultati tajbin, jena naħseb illi importanti ħafna li jkollna importanza li tingħata lis semestru Ewropew anka bil eh, l-idea l-attenzjoni li tingħata lil għal fat li rridu naqs kemm jista' jkun l-isbilanċ. Il-Kummissjoni tkellmet ukoll dwar partecipazzjoni tas-settur finanzjarju bħala indikaturi li l-Parlament jappoġġa ġifieri jiena naħseb li m'għandniex biss inħarsu lejn il-mod ta' kif aħna nistgħu nużaw strumenti finanzjarji tradizzjonali aħna l-istampa rridu narawha sħiħa. U jekk aħna natu ħarsa lejn il-Baġit Ewropew nafu li l-kwistjoni l-iktar prinċipali hawnhekk hija li aħna narfu illi il-politiċi nazzjonali rridu iqisu il-kriterji u s-situazzjoni nazzjonali iżda għandhom jirriflettu wkoll il-prijoritajiet tal-istrateġija tas-sena 2020 u naqbel mal-kollega Svedis li rridu aħna nifukaw fuq ir-riċerka u innovazzjoni u inqas fuq il-politika agrikola. Aħna rridu nifukaw iktar fuq ir-riċerka u innovazzjoni u f'pajjiżna tagħmlu minn kollox sabiex nagħmlu dan. Aħna hekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq transazzjoni Eh, fuq taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji aħna wkoll nixtiequ li jkollna dibattitu dwar dan, nixtiequ li jkollna bażi minima ta' taxxa għal attivitajiet industrijali jew għal attività ekonomika aħna għandna rata ta' 5% fil-Ġermanja pereżempju, iżda r-rati huma differenti ħafna fil-pajjiżi kollha u dan jista' jaffettwa ħafna l-kompetittività. Għal din raġuni naħseb li rridu nagħtu ħarsa mod partikolari l-proġetti dwar l-infrastruttura. Iva, dinja diskussjoni li aħna kellna fuq żmien twil ħafna u aħna arafna xinu l-problemi u rridu narfu l fat li ħafna mill-pajjiżi fuq livell nazzjonali għandhom bżonn ta' rizorsi finanzjarji ġodda sabiex aħna kun nistgħu naslu aktar tkabbir. Grazzi ħafna, Sinjura. Issa nistiden il-Jean Gobert mill-Assemblea Nazzjonali ta' Franza. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Jina, l-ewwel net xtaqt ngħid li naqbel miegħek meta inti qed li l-Ewropa ma tistax tippermetti li ma tirnexxix għal darb'oħra. oħra Inti qed l-istrateġija tal-Lisbona kienet verament falliment, ma nafx forsi ngħidx din il-kelma jien, imma kienet xi ħaġa li ma wasalniex għaliha. Naħseb fuq l-ambizzjonijiet l-oħra li qegħdin naqblu fuqhom. Imma issa rridu naraw kif se naslu għal dak li qbilna dwaru ovvjament kif se naslu hija mistoqsija u l-enija għax jista' jkun hemm prioritajiet u alternativi differenti meta wieħed iqabbel l-istatu diverġenza bejnietom. Imma meta ngħidu li nistgħu naslu e, biss jekk aħna naqsu l-ammonti tal-baġit nazzjonali, din hi xi ħaġa verament ta' pariklu. Għax dan se jaffettwaw li ċittadini tagħna li diġà qegħdin f'ċertu diffikultà u dawk li huma l-ar f'sitwazzjoni. Umbat, jekk per eżempju naraw li jekk ikun eh, noqdu attenti biex ma nħadux miżuri li iġibu maħħom ċertu e, debiti u kol djun nafu li jekk nirrikorru miżuri bħal daw il-problemi il jkunu ikbar għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna naraw attenti ħafna naraw x'mezzi għandna u naraw li ma nitrasferux il-problema minn settura l-liħor f'pajjiżna, nafu li l-istat e, xi kultant jaħsel idejh u eh, ifittex forsi minnaħa ta' Bruxelles jew inkella fuq livell ta' em, kunsilli lokali. Għalhekk għadba għandna ħafna x'naqt fuq il-qudiem biex nilħu ċertu bilanċ li kulħadd jixtieq li naslu għalih, imma Naħseb li wara li għamil din l-autokritika, nishtiq namel sa kritika l-Parlament Ewropew meta nara l-ammonti ta' flejjes li nitkellmu dwarhom għal-politika esempio agrikola, Franza ovvjament li eh, trid li tkompli l-politika eh, eh, kollha li għandha x'qasam għall-agrikoltura Ja kundizzjoni li tina ċerta autonomija Ewropea, il-politika ta' riċerka ta' koezjoni, il-politika tal-infrastruttura. Jina għamilu ħafna kont hawnhekk flaqa u meta smajċ kienu l-ambizzjonijiet tal-infrastruttura nistgħu ngħidu li l-budget kollu se jmur għalhekk. irdu noqogħdu attenti ma naħsbux li aħna nistgħu nitkellmu f'affarijiet kbar li rridu nwet u bat ma jkollniex biex nifinanzjaw u nasbu studi se jiġu finanzjati minn oħrajn. Dak li kelli ngħid, xtaqtu kol nappella eh, għalfat fatt biex ma noħol ux djun ġodda. Jiena naqbel mal eurobonds imma dawn verament iservu għal investiment li jirrendi, li nkunu ċerti li jirrendi. Għax jekk namlu kont tal-investimenti li għamilna fil-passat, naħseb inkunu sorprizi u inkunu kol deluzi b'dak li eh, nikxfu fil-fat. Grazzi ħafna, kollega, l-investimenti eh, tal- eh, passat tal-ġejjini <laughs> huwa l-investimenti tal-preżent din kunċett filosofiku xek Imma ovvjament l-użu tajjeb tal-Baġit Ewropa huwa importanti u anki ta' kif nippreżentaw il-ċifri, eh, l-istatistika. Inti tajt eżempju tajjeb, noqdu attenti għax il-Kummissjoni Ewropea ħafna drabi tgħid li sabiex inkunu nistaw naraw li l-infrastruttura per eżempju ta' trasport, tal-merkanzija, tal-enerġija, telekomunikazzjoni, il-proġetti kollha qed nitkellmu fuq xi eh, biljun jew xi 200 biljun ta' euro. Imma ikunu ċifri eh, li mhux realistiċi għax ħafna eh, mill-flejs ikunu autofinanzjati jew nkella ġejjin minn ċertu pajjiżi. Imma hemm setturi oħra nafu li fċertu osma oħra jridu kunem il-flus eh, eh, publiku. Imma jridu noqdu attenti u ma nħaltux l-affarijiet kuna dibattitu ċar fuq dawn l-affarijiet. Tajjeb wis issa nissimu minn antisur negri mill lussemburgu mill-Kumitat tal-Budget. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naħseb li huwa minnom innu li jekk ninvestu fil-riċerka fil-iżvilupp jaħġa tajba, imma xtaqt nitkellem dwar il-perspettivi tal-budget tal-2014 u l-2020 wara li qegħdin naraw il-katastrofi tal-radioattività fil-Ġappun atomika Eh, meta nafu ġifiri l-enerġija u l-enerġija nukleari u dik tal-fusion kemm iridu jintnefqu flejes għalhekk sal-2020 il-budget jista jara li jintnefqu iktar flus għall-enerġija, speċjalment l-enerġija rinnovabbli. Meta ġifri fl-isfonda dak li qed jġri palissa. Iva, grazzi ħafna kollega hija mistoqsija li rridu insaqsu dwar l-anijiet li għandna l-2020. Mela, niqafaw dan b'dan ir-round ma nisimaw issa minn is senjura li hija l-President tal-Kamra tad-Deputati tal-Belġju. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nibda l-intervent tiegħi billi insemmi li aħna imħazbin bħalek meta eh, insemmu kif se ikun mitħla il-Parlament Nazzjonali fil-proċedura kollha mill-bidu Jekk ma jisir xek, ġifri ma jkunux implikati biex naslu għal dawn l-anijiet, jekk ikunem oġġezzjonijiet mill kumita tal-Kunsil, il-budget tal-Istat ikun irid jiġi emendat. Normalment dan ikun irid ikun approvat mill-Parlamenti Nazzjonali, ġifiri il-proċedura, l-eżerċizzju mhuwiex ovvju u faċli, mhix ovvja li ngħidu kif u kome wieħed jista' jagħti direzzjoni tal-politika nazzjonali minn dak kollu mbagħad li jkun ħareġ bħala riżultat ġifri minn eh, livell Ewropew imħabba l-parlamenti nazzjonali, ovvjament, għalina dan huwa għal-qalbna anki mal-gvern tagħna, anki ġifieri jekk kif tafu s-sitwazzjoni tal-gvern tagħna x'inhi, imma dan huwa punt li huwa prioritorju għalina. Nixtieq jiena ninsisti fuq il-rwol li l-livell Ewropew jista' jkollu biex jappoġġja u jgħin il-linji ta' politika nazzjonali biex jaslu għall-anijiet tal-Istrateġija Ewropea 2020. Naraw li huwa importanti li l-ekonomijiet tagħna rridu imbidluhom ħabba eh, l-produzzjoni, anki tip ta' prodotti li forsi sentuhom għom eh, priorità għal żvilupp iktar eh, ambientali, iktar eh, sostenibli għalhekk tajjeb li natu spinta u dim il-budget tal-Europa f'dan is-sens biex l-ekonomiji nazzjonali u koll jikonu jistaw jasqu lej investimenti tajbin eh, għall investimenti transnazzjonali u koll il-networks tal-enerġija tat-trasport imma hemm is-sussidjarji tal-enerġija rinnovabbli għal bini differenti fil-bilġu għal politika reġjonali jekk ma jkonniex dawn ma jkonniex din lajnuna u dan il din lajnuna Ewropea anki jekk nkunu nemnu flanijiet għax ovvjament dan jider mill-alternativ politiċi li nieħdu, ma jekk eh, dawn il-linji ta', ta politika Ewropej ma jkunux anki jekk nemnu fihom, jekk ma jkunux għajnuna, ma nkunux nistgħu naslu għalihom huwa għalhekk importanti li aħna jkollna wkoll eh, kooperazzjoni tajba mal istati li qegħdin fil li huma l-ġara tagħna. Fuq il-governanza ekonomika u anki il-patt għal-euro, naraw li l-investimenti pubbliċi fl-innovazzjoni, edukazzjoni, l-ġrida kontra il-faqar, il-saxħa u l-edukazzjoni, dawn kolla jitlu fil-strategija ta' l-Europa 2020, naraw li dawn jiġu konsiderati pala investimenti, mux pala spejjes, ovvjament, hemm trasparenza, hemm li dawn l-affarijiet ikunu eh, mpoġija taw ċertu priorita imma hemm investimenti fuq medda twila ta' żmien li anki minnaħa tal-pubbliku jridu jiġu mfissra biex isiru u li riżultati tagħhom wieħed ikun jisarhom ħafna żmien wara. Dan iġib ċertu biżat meta mħabba l-kompetitività tas-salarji il-kompetitività tal-pensjonijiet, ehm, tal-fat li l-ispejjes pubbliċi jridu jonqsu dawn kollha jidħlu fir-regoli tal-istati anke l-kuntest Ewropew għalek irridu naraw li l-linji ta' politi fuq livell Ewropew, livell nazzjonali irridu jkunu eh, fattibli, eh, irridu jkunu trasparenti, mux li dejjem nibqaw inħampu bis fuq il-prinċipi tal-liberalizzazzjoni u investiment pubbliku. Merci, Madame la Présidente. Siħafna, Signora President. Ovvjament, il-parlamenti nazjonali kolla li għedin rappresent deputati hawnhekk kellhom ċans jitkellmu hawn iktar nies li jixtiequ intervjenu imma nissimaw minnaħat tal-Parlament Ewropew għandna magħna Sinjura Beres li fil-Kumitat eh, Ekonomiku Monetarju hija rapporter tal-dwar il-semestru Ewropeja. Hija rapporter fuq dan is-suġġett Fil-Parlament Ewropew għandna żewġ kumitati dik tal-budget tagħna u mbagħad għandna l-ikon ukoll. Pervanx Beħes hija tagħmel ħafna xogħol f'dan il-Parlament, hija President tal-Kumitat eh, tax-xogħol, imma qiegħda tagħmel ir-rapport dwar is-semestru Ewropea sitxur Ewropej. Grazzi ħafna, Sur President, u għamennu li meta nitkellmu dwar il-kompetenzi ta' Parlamenti Nazzjonali, hawnhekk għandna perspettiva differenti. Um, inti ovvjament responsabli mill-Kumitat tal-Baġit imma il-Kumitat ikon u kol tkun issegwi il-patta stabilita u ta' tkabbir u għalek il-xol jgħamlu l-Parlamenti Nazjonali għalek si xiftit komplikat. Jiena frikon anzi eh, responsabli minn dan il-rapport ta' inizjativa dwar is-semestru Ewropejan. Għalissa mux qed nitkellmu fuq il-kontenut, imma qed nitkellmu iktar dwar il-kif u l-kome fl-imkien ma l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea inkunu nistaw natu kontest għad-diskussjoni dwar il-budget eh, fuq livell eh, tal-istati membri dwar dawn il-semestru Ewropej biex nkunu nistaw verament nikordinaw naħdmu fl-imkien hemm numru ta' inizjattivi li tieħdu fil-Parlament Ewropew u anke fil-Parlamenti Nazzjonali sabiex ikun hemm ċertu espressjoni politika f'xi moment jew ieħor, anki ġifieri fi żmien differenti. Il-Kummissjoni Ewropea fil-bidu tas-sena f'jannar se tipproponi dokumenta eh, referenza ġifiri l-eżami annwali ta' tkabbir. Hawnhekk insibu ambigwità dwar dan id-dokument, ma nafux għakux se jkun dokument li jitratta l-passat dak li ġara fil-sena ta' qabel eżad, jew inkella kux se jagħti ċertu definizzjonijiet tal-politika, tal-lini ta' politika ekonomika monetarja għal ġejjini. Jiena naħseb li ħajkun hemm dawn iż-żewġ prinċipji f'dan ir-rapport imma huma affarijiet li rridu nitkellmu fuqhom flimkien Eh, ma'kom u anki mal-Kummissjoni Ewropea. Għabbażi ta' dan id-dokument, il-Kunsill Ewropew u l-Kapit ta' Gvernijiet meta jkun hemm il-Kunsill u il summit Ewropew ta' Marzu jaddottaw il-qafas ta' referenza tal-budgets tal-Istati membri. U dawn il-budgets tal-Istati membri se jiġu definiti eh, bil-qoddim permezz ta' dawn il-programmi nazzjonali ta' riforma li qegħdin intom qegħdin tippreparaw fl-istati differenti u naħseb li intom qabel l-istati membri jgħatu dawn il-programmi, intom għandkom il-possibilta li tamlu xol emek. Ovvjament jina marriċ nindahlilkom fi xol li tidu tamlu, imma rrit nfakkarkom li dan għandkom iċ-ċans tamluħ dan ix-xol. Għawnek, dan il-Kumitat tal baġit tal-Parlament Ewropew, Hemm spett li għalina huwa verament għal qalbna u li fuq naħseb li rridu verament naħdmu flimkien. Rridu naraw kif meta naqblu fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea, il-baġis tal-Istati membri ikunu jistaw jagħtu għajnuna aktar flimkien ma' din l-istrateġija għax biex ikonna dan il-leverage mux se jkun bizzejiet. Għantikom eżempju biex nfisser dak li rnejt. Meta nitkellmu fuq l-iżvilupp, ir-riċerka u l-edukazzjoni. Jekk aħna rridu nirbħu il-ġlieda fil-snin li ġejjin, din hija kwistjoni bażika ta' prinċipju fid-diskussjoni tal-baċi tal-Unjoni Ewropea dawn huma kapitli li fuqhom suġġetti li irridwom ċertu importanza. Imma jekk il-budget tal-istati membri umbat imorru fuq triq kompletament differenti, mod radikali, ovvjament ma kunux qed naqblu, ma kunux qegħdin nimxu fl-istess triq mixin l-istess direzzjoni il-kriżi li qegħdin nejxu da' żminijiet u il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea fuq dan is-semestru Ewropew jobbligana mhux biss biex insibu il-possibilità il politika biex aħna jkollna dibattitu pubbliku ta' dawn l-orjentazzjoni ġenerali ekonomiċi imma irridu naraw verament kif se nikkomplementaw il-xuxin, kif nistaw nikkomplementaw il-budget tal-Unjoni Ewropea u il-budget tal-Istati membri. ġifiri dan u għalan għalix jena eh, dawn nir-ingrazzjaħ il-President la Massur li tani ċans nitkellem biex nispiegalkom daw l-affarijiet. Jena, pero nxieq nejdilkom li l-lum fl-spiritu tal-Komissjoni Ewropea, il-Semestru Ewropew jieħu dimensjoni parlamentari bis saċertu punt. Um, Għalek naħseb sta għalina li niddefinixxu il-post verament li rridu nieħdu f'dan il-proċess. Mux b'xi proċess li jrid iwassal għal sanzjonijiet burokratiku, imma verament nemmen li jista' jkun spazju fej il-femmit politiċi jistaw jaddu lil xuxin u jekk ma niddiskutux dan kollu b'mod pubbliku b'sens politiku, jiena naħseb li nkun qegħdin nirriskjaw li u kol forsi nxeklu il-proċeduri demokratiċi. Dawn kienu il-ħsibiet tiegħi li xtaqt naqsam magħkom. Grazzi ħafna. Eh, merci Pervanche. Eh, tout le monde a bien compris qu'avec cette procédure de semestre. Naħseb issa huwa ċara l-kulħadd illi il-semestru Ewropew bħala proġett qiegħed jibni xi ħaġa ġdida Eh, l-abbozzi preliminari tal-budget fuq livell nazzjonali se jkunu diskussi f'Brussell. Iżda, dana kollu se jseħ f'Brussell, iżda mhux ix-xogħol eh, mhux se jsir minn Brussell, ġviri mux il-Kommissjoni jew il-Parlament Ewropew illi se jkunu edin jġudikaw il-abbozzi tal-budgets nazjonali ta'kom, iżda kull stat membru jġudika il-budgets tal-istati membri l-oħra. Jġifiri kun hemm 27 eh, stat membru illi jiġu flimkien biex jivvalutaw flimkien il-budgets eh, tal-istati membri. Jġifiri mux se jkunu l-istituzzjonijiet Ewropej illi jivvalutaw jew jġudikaw il-budgets budgets Dan huwa punt importanti li niftakru. Dan mhuwiex mezz ta' kif aħna niġġudikaw il-budgets nazzjonali għaliex dawn huma proġetti nazzjonali. Ħafna minnkom semmew dan il-punt. Hawnhekk għandna eh, problema politika allura. Jekk ma jkunx hemm intervent formali mill-parlamenti nazzjonali, allura ma jkunx hemm imbagħad dibattitu pubbliku. U allura il-konklużjonijiet tal-Kunsill jew il-Kunsilli tal-Ministri eh, jista' jkun imbagħad li ma jkunux kompatibbli. Mbagħad wara dawn eh, jiġu eh, hemm votazzjoni mill-Parlament Ewropew u naslu għal problema ta' leġittimità għad deċiżjoni li jittieħdu dawn għal deċiżjonijiet li huma parti mill eh, dak kollu li wara kollox isseħħ fl-Istati Membri tagħna. Allura għalina din hija kwistjoni ta' kif aħna naraw kif se naqsu d-distak jew nerġaw nġibu lura dak il-bilanċ biex nizgiraw illi il-parlamenti jiġu voluti fl-istadju bikri biex ikun hemm dibattitu parlamentari. Jien għandi dokument illi tfassal mill-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea. U għawnek għanna tabella, għanna skadenza minn jannar sa' Diċembru. U għawnek edin naraw Eh, l-ewwel xhur tas-semestru Ewropew u naraw se jiġri f'dak il-perjodu fis-semestru Ewropew. Għek, eh, ija xaġa sorprendenti dak li din naraw hawnhekk. Kif qalet l-Onorevoli eh, Beres, se jkun hemm dibattitu u orientament fil-Kunsil ta' Ministri tal-Finanzi, iżda hawnhekk fil-Parlament maħni se nkunu involuti fil-proċess. Se niddebattu iva kwistjoni, ġaħna dejjem niddebattu iżda qegħdin nitkellmu wara kollox fil-budgets tagħkom. Wara mbagħad eh, se jkun hemm summit f'Marzu. Wara għal ħabta ta' April f'kull stat membru naraw illi jadittaw il-programm ta' stabilta u konverġenza, l-programmi nazzjonali. Dan jiddependi ovvjament fuq kull pajjiż individwali, iżda Tana kollu qed isir ehm, pjuttost start meta naħsbu fl-involviment tal-Parlament Ewropew għaliex imbagħad dana kollu diġà se jiġi diskuss fuq livell nazzjonali. Din hija problema illi eh, tista' tkun waħda kemm xejn serja. Jekk ma jkunniex dibattitu pubbliku serju fuq dawn il-kwistjoni li mbagħad jiġu deċiżi eh, fuq mill-mexxejja Ewropej mingħajr dan l-involviment tal-pubbliku, allura mbagħad jista' jkun hemm e, il-ment, il-ment illi hawnhekk maħniex natwaw id-demokrazija. Mezzi differenti kif wieħed ovvjament jagħmel pressjoni politika Sfortunatament, il-populizmu ħafna drabi jidħol fid-dibattitu din hija xaġa ma sax nevitaw fis li ġejjin, iżda importanti għal parlamenti nazzjonali u rappreżentanti ta' ċittadini sens politiku jkunu involuti sam il-bidunet sabiex il-proċedura kollha kemmi e, titwetta mod trasparenti fejn il-parlamenti nazzjonali wkoll ikollhom ir-rwol tagħhom fil-proċess ħieħ. Jien għandi talba għall-interventi mill-parlamenti nazzjonali, kollegi mill-parlament Ewropew u koll għandhom id-dritt li jagħmlu intervent eh, jekk huma jixtiequ. Kulħadd ovvjament għandu dritt li jagħmel intervent tiegħu. Issa nan reprezentant tal-Parlament Ewropew, viċi President tal-Kumitat tal-Budgets. Jekk jogħġbok. Eh. Grazzi, Sur President. Jena xtaqt ninota l fat li aħna issa wasanna f'nofs triq tas semestru Ewropew. Illum iddiskutejna il-koordinazzjoni in budgetarju. Dan l-aħħar f'dibattitu dwar il-kwistjoni ta' semestru Ewropew, u dan fil-Parlament Ewropew, jina sirt naf illi hemm ukoll eh, ejra kostituzzjonali bejn il-gvernijiet u l-parlamenti biex ngħidu hekk preferenza eh, għas-semestru Ewropew. U minħabba din il-ħaġa, illum, f'dan id-dibattitu, eh, irridu kunu effiċenti u biex natu kontribut il-governanza ekonomika Ewropea kif ukoll naraw il l-rwol tal-Parlament eh, Nazzjonali naraw il dar il ma kienx espliċitu għal kollox meta l-ewwel din nitkellmu fuq is-semestru Ewropew, xaġa li issemmi diġà Kif sema l-kollega mill-Italja, l-anijiet tal-Istrateġija 2020 ġew assorbiti fil-Programmi nazjonali ta' Riforma kif ukoll fil-programmi ta' stabilità u konverġenza li huma ppreżentati eh, lill-Kummissjoni Ewropea fl-2011 naraw li din hija l-ewwel sena fejn dawn iż-żewġ programmi jridu jaħdmu flimkien ikunu konsistenti u konverġenti. Qabel dawn kienu kienu jiġu deċiżi b'mod separat. Fir-Rumanija, sa l-aħħar ta' Mejju, gvern Rumen irrid jippreżenta strateġija fiskali baġitarja għal 2012-2014. Dan se jagħmlu fil-Parlament u dan dokument jiġi mfassal mill-gvern taħt il-kondizjoni ta' responsabilità fiskali budgetarja il-liġi ta' din il-budget fiskali u l-ewwel pass fejn dawn l-indikaturi budgetari eh, jiġu diskussi fil-Parlament Rumen. L-istrateġija fiskali budgetarja u kol twaqqaf dawn il-limiti massimi għal dawn l-elementi budgetarji biex ukoll nieħdu deċiżjonijiet fiskali fejn ninqisu regoli fejn jitlu eh, spejjeż bilanċ tal-Parlament u ġestjoni finanzjarja fost l-oħrajn. Għandna entità oħra separata, il-Kunsill Fiskali, eh, muqqaf eh, taħt l-istess liġi ta' responsabilità fiskali biex tappoġġa il-Parlament u l-Gvern fit tfassil tal-politika fiskali budgetarja biex tippromovi trasparenza, sostenibilità u kol tal-finanzjament pubbliku. L-istraġija fiskali budgetarja fl-imkien ma la bozz ta' liġi li nistabilixxu bihom nistabilixxu l-indikaturi fiskali għal 2012 ġu eh, diskussi fil-Parlament fl-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju u dakinhar aħna se niverifikaw kif l-anijiet tal-istrateġija 2020 huma riflessi fl-allokazzjonijiet budgetari u dan b'sinerġija mad dispożizzjonijiet tal-budget Ewropew. Fiħdan il-żona euro, il-prassi l-aktar mifruxa dwar miżuri budgetarja hija illi ikonna diskussjoni fir-rebija. Iżda jekk aħna nanalizzaw eh, il-proċedura ta' semestru Ewropej naraw illi eh, l-approvazzjoni ta' programmi ta' riforma u ta' konverġenza u ta' stabilità tagħna kollu fuq livell nazzjonali jfisser illi jrid ikun hemm l-involviment tal-Gvernijiet Nazzjonali u tal-Kummissjoni Ewropea li tipproponi rekomandazzjonijiet il-rol tal-Parlamenti -parlament, Nazzjonali eh, ma kienx jusal kollox eh, fl-ewwel forma tas semestru Ewropew. Dibattitu Euro Ewropea jagħti aktar trasparenza l proċess kollu kemm Allora, Allura jiena nipproponi li involvu l-Parlamenti Nazzjonali fis-semestru Ewropew ek kif nibdew fifrar wara l-prezentazzjoni tal-rapport annwali ta' tkabbir u anki fejn jitlu l-programmi ta' riforma u l-programmi ehm, ta' konverġenza nazzjonali. Intom tafu kull pajjiż għandu r-regoli tiegħu u naraw il-analiżi tal-politika settorjali fetan il-programm trid is fil-kumitati speċjalizzati tal-parlamenti nazzjonali. Ta' kollox minna ħatijaj. Grazzi għal din il-proposta speċifika. Aħna nistaw u koll. Nikonsidraw dan il-punt, issa Svezja. Eh, Sur Sven Erik Bort, ma nafx li xed nipronunċja mod korrett il-kunjom tijak, kollega. Grazzi, President. Jena u kol parti mill-Komitat tal-Finanzjament u l-pozizjoni tal-Svezja fejn jidħol il-budget komunitarju. Il hija eh, waħda fejn tiffoka fuq il-limitazzjoni. Punt illi ta' min semmi hawnhekk. Għaliex ovvjament għaddej minn żminijiet diffiċli u l-maġġoranza tal-pajjiżi fl-Ewropa edin jinaqsu ħafna mill-budgets tagħhom. Ovvjament qed nitkellmu dwar spis fejn jitlu l-ispejjeż fejn naraw illi miljuni u miljuni ta' Ewropej huma qiegħda u allura il-proġett Ewropew bħalissa huwa fażi eh, kritika ħafna l inġustizzji qegħdin dejjem eh, jikbru u dan qed iseħħ kemm fl-Ewropa kif ukoll mal-bqija tad-dinja u din hija xi li rajna b'mod ċar u anki mod drammatiku barra mill-Europa. Hawnhekk rajna madwar 250 elf persuna f'Hyde Park, Londra, jipprotestaw kontra dawn iż-żmien diffiċli. Iżda hawnhekk irridu nikkonċentraw fuq iċ-ċittadini. Aħna ma nistawx noħolqu aktar inġustizzi proposti hawnhekk huma importanti ħafna. Iżda jeħtieġ li l-attivitajiet tagħna jkunu aktar effikaċi. U allura dan ifisser illi fċertu setturi irridu nimxu naqtfu l-qoddim fejn jidħol pereżempju l impiegi hawnhekk irridu naqtfu kemm nistgħu. Iżda setturi oħra irridu nimxu bil-mod, pereżempju fuq il-politika agrikola biex bekk aħna nifukaw bis fuq l-impiegi għalissa. Ħafna drabi eh, najdu illi l-Unjoni Ewropea maqsuma bejn ehm, forsi pajizi ta' livell u pajizi ta' livell ieħor. U allura jeħtieġ illi wara kollox eh, nifukaw fuq l-impiegi kifet din għandha tkun l-ewwel priorità tagħna. Ta li lin mill aspet tal-krizi finanzjarja, dan din mhix skuża biex aħna nkunu passivi, irridu kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar, investimenti fil-edukazzjoni, fit-taħriġ, fir-riċerka, kif ukoll f'teknoloġiji ambjentali ġodda, kif ukoll fl-infrastrutturi. Hawnhekk ukoll l-infrastruttura eh, trid tiġi jusa bħala xi ħaġa transkonfinali. Mbagħad neħtieġu politika ta' stimolu effikaċi u anki nirregolaw il-kontabilità pubblika. Fi żminijiet sbieħ irridu ovvjament eh, inwarbu l-finanzjament biex baddaw insibuhom meta ngħaddu minn żminijiet diffiċli. Urdi konna wkoll ġestjoni eh, komuni fejn jidħol is-settur finanzjarju, iċ-ċittadini tagħna ħalsu prezz qares ħafna mħabba l-iżbalji ta' dan il-settur finanzjarju u ma naħsibx li ċittadini Ewropej huma lesti li jerġgħu ħalsu darb'oħra issa kompetenzi nazzjonali. Wieħed irid jirrispetta l-fatt li fuq il-pjan nazzjonali wieħed qed jagħmel ġestjoni tal-pjan soċjali, il-politika tal tal-pagi, tal il-politika fiskali. L-Unjoni Ewropea mhix federazzjoni wara kollox u ma trix issir din il-ħaġa hija proġett ta' kooperazzjoni qabel xejn u Trit aktar aktar issir proġett ta' kooperazzjoni illi mbagħad ma toħloċ e, toħloqx aktar distakki bejn il-ċittadini u allura il-kooperazzjoni hija essenzjali jekk tassew irridu li dan il-proġett Ewropew ikollu suċċess. Grazzi lill kollega Tana. Issa nisimgħu lill-Ungerija. Ir-rapporter tal-budgets mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Jiena xtaqt inwieġe għal kontributi, kontribuzzjoniet li għana smajna illum. Meta l-avveniment ġi organizzat, forsi ma konniex qegħdin inqisu l-obbligu li rridu neħelsu, iżda konna qed nifokaw fuq punt li għandu jkollu eh, valur tifsira u għalhekk huwa importanti li konna laqat bħal dan Meta nitkellmu dwar l-innovazzjoni u aktar investiment dan il-qasam, jina naqbel perfettament ma' dawn il-sibijiet. Jina nemmen illi jeħtieġ illi nonfqu flus tal-Unjoni Ewropea u biex eh, nonfqu aktar fil-budget Ewropej biex bekk ikonna riżultati oħra aqwa mill-li kieku il-pajizi individuali eh, jonfqu fuq livell individuali. Għaliex mod ġenerali l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea flimkien qegħdin jonfqu biżejjed flus fuq dan il-qasam iżda maħniex qegħdin nkunu kompetittivi. Ma nistax nikkompetu mal-Istati Uniti mal-ekonomiji emerġenti paċ-Ċina u l-Indja. U allura jekk aħna nistgħu nixbru flimkien il-punti il eh, l-aktar b'saħħithom, nistgħu tassew niksbu r-riżultati li nixtiequ. Iżda ma nafx li stati membri jkunux lesti ċedu il-programmi tagħhom ta' riċerka u żvilupp li qegħdin jitwetqu, jew kella jekk jirnexxilhomx jarfu dak li eh, l-antenati tagħna kienu jifukaw fuqhom ġifiri nistaw niksbu aktar fil-politika agrikola jekk ninaqdu fl-imkien milli konna eh, linji ta' politika individwali fejn unbat nikkompetu kontra xurxin. Unbat dwar l-impjanti eh, nukleari tal-enerġija forsi jemmek irdu noħolqu aktar arfin illi meta flus eh, tal-Ewropa eh, jintefqu fuq id-dekommissjoni jew waqfin ta' dawn ir-reatturi nukleari, nitkellmu dwar impjanti nukleari illi bħalissa fl-istat li jinsabu fiha jirrappreżentaw periklu immedjat mhux biss għall-istat membru involut iżda wkoll għal pajjiżi ġirien u allura dana jiġġustifika il-budget Hawnhekk irridu nqisu wkoll e, l-ammonti meħtieġa tal-budgets. U fil-fatt irridu naraw illi flus, e, flus Ewropej jkunu disponibbli. Qegħdin nitkellmu dwar ammonti konsiderevoli ta' flus hawnhekk li jintefqu fuq l-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli. Allura nixtiequ nippromovu dan il-punt u dawn huma elementi illi tassew irridu nisseparaw. Jekk nitkellmu dwar enerġija nukleari, mhux dejjem naqblu fuq dan il-punt, hemm ċerti gruppi politiċi u ċerti stati membri illi jaħsbu illi l-enerġija nukleari hija tassew perikoluża u għanna ninsew dan it-tip ta' e, eh, sors enerġija zdem gruppi politiċi oħrajn li ħossu li id-dependenza Ewropea eh, fuq l-enerġija trid eh, tiġi mnaqsa u m'għandniex aktar alternattivi u m'għandniex alternattivi oħra ħlief l-enerġija nukleari u allura jekk aħna nqisu s-sorsi rinnovabbli tal-enerġija jridu naraw illi nkomplu dibattitu u fil-perjodu ta' programmar fil ġejjini nkomplu nagħtu aktar importanza lill-enerġija rinnovabbli. Grazzi Merci, mon cher collègue. Alors, nous revenons aux parlements nationaux. Grazzi ħafna ma nissa nerġgħu ngħaddu l-Parlamenti Nazzjonali u nixtieq li nisma' lil Alicja Alczowska minnaħa tal-Parlament Pollak. Grazzi ħafna, Sinjuri. Il-Polonja għada tal-fema illi dak li huwa importanti għal Polonja u għal budget tal-Unjoni Ewropea hija l-politika ta' koeżjoni. Naturalment, din il-politika hija responsabbli għall iżvilupp tar reġjunijiet u għal din raġuni naħseb illi kull stat membru għandu jażel il-prioritajiet tiegħu skont dak li huwa meħtieġ li jsir fir-reġunijiet ta' dak fir-reġun ta' dak il-pajjiż. Naturalment rridu dejjem iżommu f'moħħna l-istrateġija 2020 u dak li aħna nixtiequ nappoġġaw fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni l innovazzjoni, trasport, IDC, teknoloġiji kif ukoll żvilupp ta' potenzjal kulturali u kreattiv. Ħafna reġuni għandhom bżonn um, appoġġ speċjali minħabba li għandhom huma effetti negattivi minħabba tbatija fuq fu il-lat eh, soċjo-ekonomiku. Jiena naħseb illi li il-fond ta' svilupp huwa għandu jkun parti importanti ħafna mill-politika ta' koeżjoni l polonja tal-fema li għandha bżonn nkomplu d diskussjonijiet tagħna. Dwar il-finanzjament tal-Baġit Ewropew fil-ġejjin aħna naħsbu li s-sistema l għandna bħalissa tal-loan resources ta' risorsi propi bil-Maltija xikultant ma tanċ tkun daqshekk trasparenti u d-dibattitu fuq il-budget Ewropew naħseb li għandu jkun fukat iktar fuq l-istruttura tal-budget u mhux kif jiġri xikultant ġifiri li jkun fukat fuq id-daqs u l-ammont tal-budget. Jiena naħseb li kull risorsa ġdida li tista' tidħol taħt riżorsi propji għandhom għandha fil-fatt tkun iġġenerata fl-interess ta' sim ta' responsabilta bħal l-Istati membri, naturalment, anke ma' nitkellmu fuq eh, it-tkabbir ta' prosperita ta' Stat membru partikolari. Aħna inħaddnu dawn l-ideat li permezz tagħhom aħna nixtiequ illi mbagħad niddeċidu jekk għandix nimponnu xi taxxi fuq livell Ewropew aħna kontra kull sors ġdid għal budget Ewropew bħal pereżempju min-naħa tal-ETS, l-Emissions Trading Scheme. Li xi ħaġa li aħna nemnu fiha f'dak li għandu x'jaqsam il-budget Ewropew. Grazzi ħafna. Issa għanna s-Sinjura Vutes mill-Parlament Belġan. Eżis kollegi, meta ħana din nitkellmu fuq il-koordinazzjoni u s-sinerġiji bejn il-budget nazzjonali u dak Ewropew, naħseb li nista' naqbel ma' dawk il-kollegi illi tkellmu dwar tħassib li għandhom minħabba in-nuqqas ta' parteċipazzjoni minnaħa tal-parlamenti nazzjonali. Naħseb jekk nagħtu tuħarsa lejn il-Belġju aħna għandna dan il-gvern ta' tranzizzjoni bħalissa parlament ta' tranzizzjoni u naħseb illi f'dan il-qafas illi Eh, fih, per eżempju, jkun hemm kampanja elettorali tkun tissir l-elezzjoni, jkun hemm ċertu eh, tħassib partikolari minħabba li wieħed jibda jsaqsi jekk il-Parlament u xħaj determina il-prioritajiet għal tfassil tal-budget għall erba snin ta' wara u hemm numru ta' għanijiet politiċi illi huma importanti ħafna Anke dak li għandu x'jaqsam politika ekonomika u soċjali, jien għandi ċertu problemi b'dan, allura nixtieq nkun naf eżattament kif jaħdmu l-affarijiet f'pajjiżi oħrajn naf li din mhi xi ħaġa obbligatorja, però jista' jkun ukoll li jkun il-każ li f'pajjiżi oħrajn il-Parlamenti Nazzjonali fil-fatt ikunu parteċipi fil- dawn diskussjonijiet ta' riforma li għandhom ikunu konklużi sal-aħħar ta' April. Jiena smajt ukoll dak li nitqal minn naħat is-Sinjura Beres. Kulħadd għandu dritt li jkollu kontribut li għati kontribut għallura nkun kunna fjena kif il-pajizi l-oħrajn jaħdmu fuq dan il-level jena naħseb il-Parlamenti Nazjonali huma importanti ħafna u għandhom jipparteċipaw minħabba li dan jista' jiddetermina il-politika soċjoekonomika ekonomika U aħna bħala parlamenti nazzjonali għanna l-obbligu li fil-fatt nżommu il-wedid u l-impenni li kienu ittieħdu f'dak il-qafas. Għal din raġuni jena nasab li għawek intom per eżempju għedin titkelmu dwar il-Ministri tal-Finanzi tagħna li joħorġu taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji u għabbażi tal-proposti li ħarġu, iżda jien għandi ċiftit problemi u dubji dwar dan minħabba li ma nafx kemm din hija proposta oġġettiva minħabba li fis-sitwazzjoni li nsabu fiha bħalissa jista' jkun illi kun hemm xi stat membru illi jaħseb illi dawn il-proposti mhumiex xirqa mhumiex tajbin biżżejjed u anke f'dak li għandu x'aqsam is-sfiq finanzjari kif ħajreaġixxu għal dawn il-proposti ejja għanna taħarsa li l-realtà minħabba li hemm 27 Ministru tal-Finanzi li jridu jgħaddu eh, budget u naħseb li dan jista' jkollu konsegwenzi serji ħafna għall-istati membri kollha jekk l-isforzi u l-ħidma li jkunu għadin jagħmlu ma tkunx tajba biżejjed. Allura jiena għalkom sabiex aħna nippruvaw insibu mezz ta' kif intom tinvolfu l-parteċipazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali minħabba illi eh, mux il-parlamenti nazjonali biss għandhom rwol importanti, jgħatu ħarsa li situazzjoni fil-Belġu għam numru ta' linji politiċi li mhumiex deċiżi fuq eh, il-livell nazzjonali, iżda huma deċiżi fuq il-livell reġjonali. U bħalissa l-parlamenti reġjonali ma tantx huma eh, parteċipi f'din id-diskussjoni. Jekk anke jekk inħarsu li l-innovazzjoni, innovazzjoni, riċerka, enerġija dawn huma linji politiċi li naħseb illi hemm bosta stati membri li investew ħafna fuq il-livell tal-Parlament Reġjonali. Naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna sinjura, nirringrazzjak. Il-President Mota Pinto mill-Parlament tal-Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, queria uh, começar por recordar, embora talvez seja desnecessário, que este primeiro ano de aplicação do semestre europeu uh, tem sido... Nixti ngħid li din l-ewwel sena tal-semestru Ewropew mish wahda li rajna li kienet eh, faċli għal pajjiżi m'hemmx għalfejn ngħidulkom li m'għandix taqsam mal-semestru Ewropew. Imma il-problema li tipprova tikkoordina il-parlamenti nazzjonali mish problema faċli li wieħed jeleba il-proposti differenti li ġew negozjati fih dan il-Kunsill qabel għant il-parlamenti, naħseb kienet waħda mill-kaġuni tal-krizi politika fil-Portugal li rajna li kollassa l-parlament f'Marzu ta' din is-sena. Ovvjament ndax taqsam xejn ma' semestru Ewropew eh, Ewropew imma nistgħu forsi nkunu attenti għal xi ħaġa bħal din. Nixtieq ngħid li din is-sena il-Portugal verament kella ħafna problemi mħabba l-izbilanċi anki id-dejn sovran. Ija situazzjoni li tixbaħ is-situazzjoni tal-pajjiżi oħra Ewropej. Imma f'pajjiżi il-problema forsi hija aktar mifruxa. U mhux faċli wieħed jispjega mod lineari, mhux faċli li wieħed jeliba billi biss jirrikorri għall ajnuna finanzjarja imma kena problema kbira bil-banek, fil-ġifiri fil-mħabba eh, il-bini u l-propieta, il bini u l propieta il-problema bil-finanzi pubbliċi. Ġifiri ħafna mill-problemi tal-Portugal, il-Portugal qed jeddi minnhom palissa għandhom x'jaqsmu mal settur tal-finanzjament il-fatt li ma fi żmien il-boom wara li aħna tħanna pala membri ma kienx hemm konsolidazzjoni, ġifieri ma kienx hemm aġġustament tal-investimenti. Għalhekk fl-isfond ta' dan eh, se jkollna dal-waqt elezzjonijiet fil-Portugal xi xahar jew xarej oħra u nisperaw li pala riżultat se jkun hemm iktar appoġġ għal konsolidazzjoni tal-budget. L-ewwel punt huwa li rridu innaqsu id-dejn, nagħtu iktar bilanċ l-ekonomija u niffokaw fuq eh, setturi li jkunu jirrendu iktar għall-ekonomija tagħna. Imma eh, dak li huwa importanti fuq id-dibattitu li għandna qudiemna hawnhekk ġifieri s-semestru Ewropew huwa li naraw eżattament xinu ma dawk il-kawzi tal-problemi. Il-program ta' austerita ma ġiex approvat fil-parlament fil-Portugal ta' fur raġuni għal dan hija għax ma ġiex dan il-program prezentat lil nies tal-Portugal minn qabel l-autoritet nazjonali kienu negozjaw bil-maluq fil-fat minn taħt minnajr ma spiegaw l-intenzjoni taħom l-nies tal-Portugal. Ovvja, naħna nifmu li dan kien, kien eh, ftejim li rritiġi jiġi negozjat ta' malajr, imma u minnu dak li jett inti fil-bidu li l-Parlamenti Nazjonali jemżon jinvolvu ruħom mill-bidu netta kullalunkwe proċedura meta nitkellmu dwar il-patta stabilità u ta' tkabbir, l-argumenti kollha li smajna il-konverġenza u patti ta' konverġenza u ta' tkabbir nazzjonali u ta' min saqsi dawn irridu jiġi preżentati qabel jew wara jiġu negozjati. Jiena naħseb li għandhom jiġu preżentati qabel biex wieħed ikun jaf eżattament se jkun l-impatt tagħhom fuq il-baġit tas-sena li jkun imiss dak li qed naraw bħalissa huwa li jekk il-miżuri ma jkunux biżejjed, jiġri miżuri jkunu qed jiġu proposti ma jkunux biżejjed, <clears throat> mbagħad wieħed jista' jkorri aġġustamenti. Meta mid-dibattitu joħroġ li bil-mezzi li jkunu qegħdin jiġu suġġeriti mhux se jkun biżejjed ir-wol tal-parlamenti nazzjonali għandu jissaxħaħ. Jek dawn ma jkollhom xwol fil-elaborazzjoni ta' dawn il-pjanijiet ta' austerità eh, eh, ma ma għalxejn fil-Portugal rajna l rwol tal-Parlament Nazzjonali mux tal-li ma s saxax tal-li d-dajjef u nisperaw li b'dan is-semestru Ewropew nkunu nistaw nadottaw approċ sistematiku ta' kif nikkoordinaw il-budgets fuq livell nazzjonali ma jrid ikun hemm iktar involviment politiku tal-Parlamenti Nazzjonali fil-definizjoni ta' strateġiji fuq medda twila u medja ta' żmien. Eh, nafu li huma l-Ministri tal-Finanzi tal-Istati Membri differenti li jippreparaw l-aġġornamenti ta' proċessi ta' aġġornament li jisiru matul sena waħda għal budget eh, partikolari. Importanti li l-Parlamenti Nazzjonali jkunu involuti f'dan l-approċċ ukoll għax inkella jkunu ma jkunux jistgħu jam jiċċaqalqu mill-pożizzjoni li kienu ttieħdu jekk ma nitkelbux eh, man nies naraw xieġi ġiġi dak li ġara sissa ġifri l-affarijiet isiru fi Brussel minn taħt. Grazzi ħafna, eh, President, aħna napprezzaw anki l-fat li inti qiegħed magħna fi żmien meta pajjiżek huwa qed jgħaddi diffikultajiet minn diffikultajiet kbar. Nisperaw l-affarijiet eh, jittejbu mill-aktar fis. Issa nisimgħu Sinjura Triple.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 Diskutejna, nisanajt li diskutejna dan suġġett ħafna drabi minħabba u nasab illi huwa għatajab li niltaqgħu hawnhekk mal-Parlamenti Nazzjonali minħabba li huwa tajjeb. Illi fil-fatt aħna niddefinixxu l-interessi komuni tagħna, aħna s-soltu mdorrijin li konna din il-logħba jisna l-Europa kontra il-Parlamenti Nazzjonali. Iżda jina naħseb li din hija problema kbira, speċjalment jekk nibqgħu sejrinek minħabba li mill-perspettiva politika aħna nistgħu naraw illi nistgħu ma nissodisfax u ma nirrealizzawx l-anijiet tagħna. Jiena naħseb li rridu nżommu u dimajnejna situazzjoni globali u jekk aħna fl-Ewropa ma nistgħux nifmu li rridu naħdmu fl-imkien sabiex nkunu b'saħħitna. tiftakar ukoll is-sitwazzjoni fiċ-ċina, fil-Brażil u fuq il-livell internazzjonali u jekk aħna ma nagħmlux hekk żgur li nistgħu immorru lura. Issa kif nistgħu nidentifikaw aħna l-interessi komuni, jiena naħseb li dan kollu għandu jibbaża fuq il-kompetittività Ewropea. U jiena nixtieq ngħid bħala membru tal-Partit tal-Ħodor dan il-Parlament Ewropew il kompetittività tfisser eh, l-importanza li aħna norbtu l-kompetittività ma' s-sostenibilità ħalli noħolqu opportunitajiet ġodda ta' xogħol ħalli bekk insaħħu s-suq intern iżda mhux biss iżda anka s-suq globali u anka dwar l-istrateġija tas-sena 2020 naħseb li kemm fuq il-livell Ewropew kif ukoll fuq il-livell nazzjonali aħna għanna interess komuni sabiex ninvestu iktar fl-edukazzjoni, fit-talenti, fil-riċerka u fl-iżvilupp minħabba li jekk ma namlu xek, żgur li aħna ma nkunux lesti għal din perspettiva ġdida ta' kompetitività U meta aħna nagħtu ħarsa li l-interessi l-ġodda kif diġà semma kemm fil-livell tal-politika ta' koeżjoni u agrikoltura naħseb li fil-fatt nis hemm raġuni għalfejn aħna nisqu fuq din il-linja politika, speċjalment jekk nixtiequ lill-qolanijiet tagħna u sabiex nagħmlu hekk aħna l-politika ta' koeżjoni, politika agrikola komuni trid tkun iktar sostenibbli, rridu jkun iktar sostenibbli u jiena naħseb illi għal din raġuni għandna parti kbar eh, parti kbira tal-budget eh, Ewropew li għad dedikata għal dan però importanti nifukaw iktar fuq l-interessi komuni. Nixtieq li nitkellem fuq il-kwistjoni ta' riżorsi propji għal budget Ewropew naf illi dan huwa suġġett ta' xejn sensittiv u mhux daqshekk faċli nikkonvinċi lil kulħadd però jiena nixtieq nispjegalkom għalfejn jiena naħseb illi riżorsi propji bħal pereżempju tassazzjoni fuq l-emissjonijiet ta' CO2 jew it-taxxa fuq it transazzjonijiet finanzjarji dawn jinsew jkunu kontribut tajbin ħafna għal budgets Ewropew minħabba li dawn it-taxxi kollha huma fuq bażi transkonfinali u l-Ewropej kollha minħabba l-kriżi li ninsabu fija naħseb li jistgħu jifmu li tista' tkun idea tajba ħafna minħabba li mill net ta' trattat Ewropej ta' trattati Ewropej, ir rizorsi propji kienu stabiliti fit-trattat. Din hija idea antika ħafna iżda rridu nerġgħu natu daqsxejn ħajja. U naħseb li dak kollu li aħna niddiskutu fuq il-livell tekniku dwar il-budget Ewropew, naturalment aħna dejjem nitkellmu fuq riżorsi politiċi, iżda rridu naraw jekk hemmx fiduċja bejnietna u jekk hemm rida politika sabiex il-kompetittività Ewropea tissaħħaħ u kif ukoll l-istrateġija 2020 natwom battatura l qoddim minħabba li jekk aħna maħniex lesti illi naħdmu fuq il-livell Ewropew fuq il-livell tal-Istati Membri aħna żgur li maħniex ħajkonna suċċess. Għal din raġuni nittama li nistgħu nieħdu din l-opportunità llum ħalli bekk nifmu eżattament eh, aħna fuq xi qed nitkellmu għalhekk jiena kutajt lil Mandela. Yeah, merci Elga partageons votre. Grazzi ħafna ħna u kol, nishtiq li konna l-istess ħolma. Issa, inaqat maħna, eh, rappresentant tal-Parlament tal-Letwania, u għan nisimaw l-Sur Andrew Kajtis. Xa jitkellem. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Iš ties eh, mes Lietuvoje turim konstitucinę ir parlamentinę. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna fil-Litwanja għanna parlament b'saħħtu ħafna u fil-Kumitat ta' l-Affarijiet Ewropej għanna bosta rappreżentanti tal-Kumitat differenti u għanna u kol rappresentat tal-Kumitat tal-Budget. aħna bħalissa nippjanaw ħafna proġetti u qegħdin ukoll nagħmlu tnedija tal-programm manwali tagħna. U anka għadin nivvutaw bħalissa fuq il-program ta' konverġenza. Aħna din is-sena fil-fatt fl-isfond tas semestru Ewropew ħadimna u l-estejna fuq eh, il-ħidma tagħna fuq il-prinċipji ewlenin Ħdamna ħafna wkoll fuq il-parametri li aħna rridu nisħu fuqhom sal ħajda din is-sena u aħna issa qegħdin nistennew illi il-gvern jagħmel il-passi illi hemm bżonn. Wonka f'dak li għandu x'jaqsam il-programm ta' dan il-gvern. Naturalment aħna ħadna impenn għal patt Ewropew Plus vera l-maħniġ membri tal-zona euro zda xorta waħda l-esti il nimplementaw u n-koordinaw il-mizuri fil afas ta' dan il-program. U jina naħseb li fil-zona euro aħna rridu no nishtiqu sen nishtiqu nitħlu mill-iktar fis, skont naturalment il-progress tagħna sabiex aħna nissodisfaw il-kriterji ta' Copenhagen. Aħna sfortunatament nafu li daqxejn il-bot minn dan il-lan ta' konsolidazzjoni aħna fil-fatt għanna programm ta' tfaddil stret ħafna li aħna introduċejna fis-settur pubbliku aħna l spejjes provajna naqshom kemm jista' jkun u rnexxirna. U jista' jkun li wieħed jgħid li hemm daqsxejn ta' tensjoni soċjali f'pajjiżna iżda minħabba din il-politika u l-miżuri li aħna implementajna nexxinna nagħmlu ċertu progress. U qegħdin inkomplu nippruvaw nissodisfaw l-anijiet tagħna f'dak għandu x'jaqsam is-semestru Ewropew kif ukoll il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u finanzjarja fuq il-livell Ewropew. Jiena nixtieq ngħid li l-proposti kollha illi qegħdin jaslu min-naħa tal-Unjoni Ewropea aħna ddiskutejnhom u anka dwar l-introduzzjoni ta' din it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji u anka is-suġġett ta' rizorsi propji iżda dan huwa dibattitu vast ħafna ma naħsibx illi aħna nistgħu eh, nħarsu biss li suġġermenti minnaħa tal-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-koordinazzjoni tal-politika tat-tassazzjoni naħseb illi rridu ikollna ġenta ħafna iktar vasta. Ningrazzjak. Grazzi ħafna l-aħħar persuna li tixi titkellem sur Bulder jekk hawn xi nies oħra issa tridu tgħiduli għax wara se għaddu għal konklużjonijiet wara Sur Boulder. I leave that uh, to you, but I just like to say something in um... Sur President, jina nishtiq ngħid xi ħaġa dwar dak li qalet Helga Trupel minħabba li hemm uh, differenza kbira bejn il-parlamenti tagħna, pero aħna flimkien nistgħu nitkellmu dwar l-ispejjeż tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea m'għandna xejn xi ngħidu dwar ir-riżorsi propji tal-Unjoni Ewropea u jekk inħarsu lejn il-passat nafu li dan kien l-iktar suġġett ta' kontroversja. Ma naħsibx li aħna bħalissa nistgħu nibqgħu nżommu l-eċċezzjoni li aħna żammejna sissa li mill-1984 aħna kena dan ir regolament speċjali illi dan tkun qed indaħlu żewġ terzi, ġifieri naħseb illi l-istess regoli għandhom ikunu implementati f'kull pajjiż iżda hemm xi ħaġa oħra nitkellem dwarha. Jiena naħseb illi fit-Trattat tal-Lisbona għandna miktub iċ ċar li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha riżorsi propji. U mill-bidu tal-Kooperazzjoni Ewropea dan kien interpretat mhux bħala kontribut illi kif kellna sissa minnaħat l-istati membri stari dan jis jisqirit ikun ukoll source indipendenti ta' tħul. U naħseb li dinja xi ħaġa li tkun deċiza mill-Parlamenti Nazzjonali nixtieq ngħid li s-sistema li għandna bħalissa eh, ma nistgħux nifmuwa. Jiena naħseb li m'hemmx ħafna membri tal dan il-Parlament Ewropew illi jifmu l-mod is-sistema. Naħseb li hemm xi forsi xi erba' funzjoners illi jifmu kif għanda taħdem is-sistema u naħseb illi aħna rridu nidbedu mill-idea li taxxi Ewropej ma jistgħux ikunu posti aħna mill-1952 sa l-1900 sal-1990 aħna rajna illi bazajna fuq din it-tip ta' sistema għal raġuni naħseb li rridu nidbedu mill-kummenti negattivi dwar it taxxi Ewropej li jistgħu jkunu imposti aħna mhux qed nitkellmu fuq taxxi ġodda iżda din nitkellmu fuq eh, sors indipendenti ta' dħul minn sorsi eżistenti. Ħafna kollegi, tajjeb naħseb li wasanna għal-moment biex nalqu ix il-dibattitu tagħna, ma nixtieqx li jiena eh, nasal għal riżultati għal issa, imma eh, nissuġġerikom li nkomplu mixin fit-triq li bdejna. Nipproponilkom. Ovvjament ħaġa ovvja li aħna il-kol irvinati l-istess situazzjoni. Imma dan huwa vantaġġ ukoll għax jobbligana li nkunu mhux biss imma manki li nkunu kreattivi. Nimmaġin qegħdin f'sitwazzjoni li naraw li ċert pajjiżi li qegħdin f'qada aktar imwera minn oħrajn għandhom bżonn tal-oħrajn biex jgħinuhom. U għalhekk ġifieri fid-disgrazzja il-familja Ewropea tista' teżisti edha t-izisti. U aħna deċidejna fuq ċerti għanijiet sabiex nħorġu mill-problema, mill-marda, imma mux biss ma rridu kon nipreparaw ġejjini u nifinanzjaw ġejjini għalek, rridu naraw kif nistaw naħdmu fl-imkien eh, għall-aħjar. Eh, kienet lan ta' din il-laqa wara kollox nirringrazzjakom tal-li intom kontu pozittivi, konkreti u parteċipajtu tajjeb. Issa, kif se niproċedu? Fl-20 ta' april il-Kummissjoni Ewropea ġifil ġimaddila se tressa l-abbozz tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea għall-2012. Ma nafx se jkun fih dan l-abbozz tal baġit Ma jista' jkun eh, eh, navvanza ngħid li ma naħsib li għanna għalfejn isperaw li se jkun hemm xi żieda f'dan il-budget, anzi pjuttost li jkun inqas, ġifieri jew zero jew inqas. Aw min qiegħed jitbissem qed nara, imma naraw l-ġimgħa d-dieħla. Mbagħad f'ħafna parlamenti nazzjonali se jkun hemm id-dibattitu ta' irjontazzjoni tal-baġit biex ikun kuħat ikun jista' jibni il-baġit tiegħu għal iktar stabilità. Wara id-29 ta' Ġunju il-Kummissjoni Ewropea l-istess ġurnata għall-ewwel darba se tressaq kemm il-proposti għal qafas tal baġit għal seba snin plurianwali, ġifri tal-budget tal-Europa, għal mill-2014-2020. U fl-istess żmien se jkun hemm proposta għal eh, mod ta' kif se niffinanzjaw dan il-budget il Ewropew. Palissa intom qegħdin tiffinanzjaw dan il-budget, jiġifieri il-taxxi li intom tiddeċidu dwarhom. Dan Ah, Tamx nafu kif isir. Imma mhux se niddiskutu dan illum, imma huwa punt. Punt li mhuwiex ċar diġà diskutejnieh u li żgur li sena d-dieħla irridu niddiskutu. Se nkellimkom dwar dan. Għalhekk fid-29 ta' Ġunju kollox se jsir pubbliku. Ħanaraw dak li qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea biex tiffinanzja l-linji ta' politika Ewropej u il-programm l-Europa 2020 imma l-politika Ewropea ġenerali tal-iżvilupp tal-agrikola farid barranin kollox. Mbagħad fil-ħarifa il-parlamenti kollha tagħna se nivvutaw ovvjament fuq il-budgets annwali ta' pajjiżna. Fl-istess żmien il-Ministri tal-Finanzi meta jiltaqgħu l-Ekofin u mbagħad wara il-Kunsill Ewropew Summit jaraw kif ilaħmu jagħtu dettalji għal din il-proċedura tas semestru Ewropew. Il-Parlament Ewropew ikun diġà tal-kontribut tiegħu f'din ir-riflessjoni bir-rapport li qed tipprepara Sinjura Beres li ġiet il-tqamana, semat il-femit tagħkom u ovvjament se tikkunsidru dak kollu li qed intom. U jien issa hawnhekk qed nissoponi li f'kull pajjiż eh, tagħna se jkun hemm negozjati bejn il-gvern u l-parlament. -par u naraw iġifiri kif kull gvern se jassoċja l parlament Nazzjonali f'dan is-semestru eh, um, Ewropew. Eh, hekk qed nissupon li se jsiru l-affarijiet jiena rajt fl-istampa li diġa' imbdiet proċedura bħal di li diġa' bdejtu intom tiddiskutu mal-gvernijiet kom biex taraw kif se intervjenu fil-preparazzjoni tal-budget tal-budget nazjonali, ġifri dan fit tininof nofs sena. Jena jidri li matul tini nofs ta' din is-sena, naħseb ikun bżonju tkun ħaġa tajba kiku li jkun isu xi eh, forma ta' osservatorju, naraw eżattament xikun għaddej f'kull pajis u f'kull parlament nazjonali dwar il-preparazzjoni ta' dan is-semestru Ewropew. L-ewwel wieħed li jkun eh, bżonn jużu dak tal-ewwel sitt xhur tal-2012. Umbagħad eh, fil-2011 fit-tieni eh, nofs kif tafse se jkun il-Presidenza tal-Polonja u għalhekk jiena nsuġġerix li mal-kollegi Pollakki mm, naraw kif norganizzaw flimkien din dan l-osservatorju biex ngħidlu hekk sabiex l-informazzjoni kunu nistgħu niġbruha minn kull pajjiż, minn kull parlament mhm. nazzjonali u bekk ikonna edeja ta' kif kull parlament ikun qed eh, jorganizza il-parteċipazzjoni tiegħu f'dan il-preparazzjoni tas semestru Ewropew. Umbagħad bekk dan iwassalna għal bidu tal-2012. Sen oħra ġifiri. U hawnhekk jiena jidri li rridu Eh, dawnu ma kolla ideja tijaj li għetni proponilkom, ovvjament biex riflettu fuqom, imma jien jidirli li ebżon namlu riflessjoni fuq il- il-possibilità li fil-bidu ta' sena d dieħla ikonna laqa veru tal-bejn ġifiri il-Kumitati tal-Budget tal-Parlamenti Nazzjonali sabiex verament ninfettqu fid-dettall. Fid-dettall nibdlu l edajat tana bejnietna ġifiri li mux bħallum nibqaw isna fuq dibattitu iktar ġenerali fuq din il-proċedura imma nkunu nistaw nitlu fil-laħam il-ħaj dwar verament id-dokumenti li l-Kummissjoni Ewropea tkun qed diġà resqet fil-bidu tal-ewwel semestru Ewropew ġifiri il-mod ta' kif qegħdi ikun hemm iċ-ċifri dwar l-evoluzzjoni tal-ekonomija Ewropea anki tkabbir li r-rapport ġifiri li l-Kummissjoni se toħroġ f'Jannar. U bejn Jannar fejn il-Komissjoni set tina l-ipotezi kollha, possibiltajiet kollha u l-aħħar ta' Marzu fejn kunem hemm il-Kunsill u li se jkunu mbagħad jiddeċiedi fuq il-linji li se se tieħu l-Ewropa, jiena naħseb li fil-pajjiżi kollha tagħna jkun hemm dibattitu wkoll fuq livell nazzjonali, ma tajjeb li aħna nerġgħu niltaqgħu għal darboħra se jkun hemm mbagħad dak iż-żmien il-Presidenza ehm, tad-Danimarka qed nejdilkom jekk ir-rappreżentanti tal-Folketings et jikunu edinaw u eh, flimkien magħhom jew il-Parlament Ewropew mhux importanti kif u kome niltaqgħu, imma l-importanti huwa li niltaqgħu biex eh, nibdu l femittana tagħna, nirreġixxu għal dak li tkun diġà qed proponiet l kummissjoni nintroduċu ukoll fid-dibattitu tagħna il-problema tal-kontenut tal-budget Ewropew. Kien hemm fostna li qalu eh, li kulħadd trid jagħmel l-almu tiegħu. Ovvjament, ġifiri fl-istati tagħna se nagħmlu l-almu tagħna, imma l-Parlament Ewropew rrid jara kif ukoll ifaddal minn dan il-budget Ewropew. Ġifiri, <laughs> intom tista tamlunna dawn il-proposti għax intom il-ministri tagħkom jitolbukom bil-lajnuna fl-istess ħin aħna meta nkunu qegħdin nonfqu il-budget narraw li verament dawn ikunu investimenti għal linji ta' politika tal-ġejjieni. Per eżempju, l-agrikoltura, eh, kif semmejtu, għaw minn semma l-infrastruttura naqsu l-infiq minn setturi oħra u nipumpjaw f'ċerti oqsma prioritarji. Il-Ministri tal-Baġit għom jgħiduhom ukoll dawn l-affarijiet, imma tajjeb li aħna nkunu onesti u ngħiduhom naqsmu l-idejat bejnietna sabiex mbagħad kulħadd ikun jista' fid-dibattiti fuq livell nazzjonali ikunu jistaw idaħlu dawn l-idejat u jarfu li mhumiex waħedhom meta qegħdin jagħmlu ċertu sforzi oħrajn li mod dirett jew indirett ikunu qegħdin jagħmlu l-istess sforzi. Imma b'dan il-mod inkunu aħna wkoll fuq livell ta' Parlament Ewropew res u tħassib li hemm fuq livell nazzjonali naraw u koll li ikonna vizjoni nejdu li naraw li flus ma tanċem ejja nużaw dawn il-flus aħjar. Mux biss għal-pajizi imma għal-familja Ewropea kollha kemmi. Jekk jirnexxielna namlu l-laqa biex niddiskutu dawn l-affarijiet u naraw jekk din tirnexxi jekk ukoll naraw li tkun bżonn jużal dan is-semestru Ewropew, jiena fl-opinjoni tiegħi tista' tkun inizjattiva bżonn juża li l-servi tajjeb. Madana kollu, f'din eh, il-kwistjoni kollha il-tassib tal-Parlament Ewropew huwa li ikun ta' għajnuna għal il-kulħadd. U jekk aħna nirrealizzaw li laqa bħal din tista' sservi tajjeb eh, kull sena li tkun bżonn juża naraw jekk neħdux aħna opportunità minn laqa bħal di biex niddiskutu bejnietna il-qafas plurianwali tal-budget Ewropew kif jiġi finanzjat dan il-budget. Suġġett li wara li dwaru jkun hemm ftejjim bejn il-gvernijiet il fl-aħħar mill-aħħar intom tistaw tadduħ il-parlamenti nazjonali. Ovvjament, jekk intom tkunu mitħla ta' xogħol jkun għaddej mill-bidunet dejjem il-xogħol ikun aħjar għaw min semmejtu intom il-finanzjament tal dan il-budget Ewropew palissa ġifiri mill-finanzjament nazjonali Is-sur Mulder għalli li fuq it-tħul il-Parlament Ewropew mandu xej xiejt ma nista' ngħid li laqas intkom ma tistgħu tgħidu xej dwar it-tħul. Għalli istati membri dan huwa infiq ta' bil-fors il-Parlamenti Nazzjonali jiddeċidu kemm se jkun dan il kemm se tkun din il-kontribuzzjoni imma ta' bil-fors issir. Um, dan joħroġ mit-trattati tiġi deċiż dan kollu bil-maluq, ikun hemm ċertu kalkolu matematiċi mill-esperti li ninsibuhom f'disa paġni tal-Gazzetta Uffiċjali Ewropea qegħdin f'sitwazzjoni antidemokratika assurda l-aħħar ummem ħadd li jiġi elett mill-persuni eletti li jista jgħid jew ibiddel l-ammont ta' dan il-kontribut li jingħata fuq livell Ewropew. Jiena naħseb li din hija sitwazzjoni assurda ma nistgħux inkomplu b'dan il-mod. Għalhekk hemm bżonn li dan anki suġġett niddiskutuh bejnietna. Il-budget Ewropew hum ħafna flus u intom tivvutaw għal dan il-flus anki jekk ma tistgħux għamlu mod ieħor. Għalissa m'hemmx dibattitu pubbliku dwar dan fl-istati membri, aħna nidiskutu hawnhekk imma fl-istati hemm il-Ministri tal-Budgets u l-esperti tagħhom li jiddiskutu dan kollu. Wara il-kriżi differenti fis-sitwazzjoni is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fl-istati kollha, aħna obbligati li mhux biss nonfqu inqas imma u l-flus tajjeb għalhekk hemm bżonn insibu metodu ġdid tax-xogħol. Aħna edin għawn għax iċ-ċittadini riduna, aħna rridu immorru l-ura u nispiegaw l-affarijiet iċ-ċittadini u tajjeb li il-flejjes jintużaw b'mod mhux bisqaqli ma b'mod trasparenti li jkun hemm dibattitu pubbliku dwar dan u koll l-affarijiet ikunu magħrufa. U nkunu għafu, kif tafu żgur, li d-deċiżjoni fina aħħarija intom toħduha. Tajjeb wis, kollegi, nirringrazzjakom tal-li jintom ipparteċipajtu f'din il-laqa, tajtu kontributi verament tajjeb, jina suġġerixxi li nibqaw nżommu kuntat bejnietna hemm il-presidenzi tal-Unjoni Ewropea li eh, tafu li jinbidlu Ma tajjeb li nżommu kuntat bejnietna grazzi ħafna u nawguralkom il-vjaċ it-tajjeb bekna laqdin il-laqa tagħna. Grazzi.